dear colleagues. Kollegi, kommissarju, nistaw nibdew għax illum kif diġa spiegajt hija l-aħħar ġurnata u kol tal-laqat tagħna qabel il-vakanzi tas-sajf. Imma hija wkoll l-aħħar parti tal-kumitat illi beda l-bieraħ u kellna ħafna punti fuq l-agenda. U għalhekk ħafna kollegi li mhumiex hawn. Jiena ħankompli bit-Taljan. Nirringrazzjak tal-li ġejt titkellem maħna. Aħna diġà għajna miħak darbtej. Fil-bidu u xi sitt xhur ilu. Nirringrazzjak tal-disponibilità tiegħek Inti taf illi il-komitat tagħna għandu kompetenzi speċifiċi li rigwardaw il-portafol tiegħek anki u importanti li naħdmu għal-Kummissjoni. <coughs> Minn dak iż-żmien kien hemm il-preżentazzjoni tal-suq intern digitali li aħna interessati ħafna fihom qed naħseb jena fuq it-tema tal-copyright u anki dak tal-aċċess tal-kontenuti kulturali digitali, audiovisivi. u anki il-problema tal-produzzjoni tal-kontenuti. Però f'dan il-każ edinaw biex nitkellmu fuq l-istatus tal revizjoni tad-direttiva VMS li hija importanti ħafna. Kenna rapporti tal-Komitat anki f'din il-leġislatura illi għandu jkun kondizjoniet indaqs fost l-operaturi audiovisivi, in media il-direttiva issa se tiġi revizjonata u għamiltu konsultazzjoni mal-pajizi membri kollha fuq l-applikazzjoni tagħha u nitamaw illi talqu din il-konsultazzjoni biex Umbat fl-2016 skont il-programm ta' Juncker fl-ewwel siċur inkunu nistgħu nagħmlu leġislazzjoni fuq dan is-suġġett. <coughs> ħafna drabi il-pjan ta' investimenti ta' Juncker fih attenzjoni eh, fl-infrastrutturi dawk li nsejħulhom il-toroq digitali imma anke fuq il-kompetenzi ġodda e-learning u e-teaching li huwa importanti ħafna kellna eh, anki laqat importanti u anki fuq il-broadband għall-iskejjel u għall-universitajiet li huwa importanti u aħna interessati aħna ħafna fuq suġġetti li rigwarda il-budget għaxem tnaqis kemm fil-program media kif ukoll dak Euronet. Il-jum program importanti għalina u smajna eh, illi se jkun f'naqis u bżon nifmu da xejn aħjar qed jiġri. Eh, natik il-mikrofonu biex tagħmel introduzzjoni tiegħek ta' xi 10 minuti u mbagħad wara nisimgħu minant il-koordinaturi mawx ħafna nistgħu nagħmlu anki 3 minuti kull wieħed fuqhom u nerġa' nirringrazzjak u natik il-mikrofonu. <clears throat> Grazie, President. <coughs> Onorevoli, Signori, Grazie tal-li erġajtu stidintuni, jena kontent ħafna li għet għawnek u dimkom għal darboħra, f'moment illi fih jena senatikom rapport ta' kif ma sejrin il-dossiers illi jidħlu fil-kompetenza tagħhom u jgħataw ukoll biex nisma' l-kontribuzzjonijiet tagħkom mistoqsijiet u anki fuq affarijiet oħra li għattuli f'okkażjonijiet oħra biex titkellmu fuq il-pożizzjonijiet tagħkom u anki biex il-pożizzjonijiet tagħkom ikun jistgħu jiġu inklużi anki fil-xogħlijiet futuri tal-Kummissjoni. Xi ftit ġranet ilu issa għalaqna l-konsultazzjoni pubblika fuq id-direttiva VMS. Aħna nishtiqu nifmu il-situazzjoni xini, il-pozizjonijiet fuq id-direttiva. Fuq il-Green Paper illi aħna użajna sentejn ilu u anki fuq rapport ta' inizjativi alternativi, inizjativa tal-Parlament, Ferħejjen u Kamervert. Il-jum żewġ rapporti importanti ħafna għalina. Aħna nħossu illi għas servizzi audiovisivi hemm bżonn isiru xi bidliet Il-leġislazzjoni attuali ila seba snin eh, fil-fat tal-2007. U għal il raġuni hemm bżonn naġġornaw u il-proċess ta' rifit se nal-oħ fl-2015 u wara dawn l-evalwazzjonijiet tal-leġizlazzjoni attuali Umbat, inkunu nistaw ġa naraw alternativi, eh, x'alternativi hemm biex inkunu nistaw namlu follow-up. Illi flimkien mal-konsultazzjoni nużawhom biex ikonna stampa ġenerali u nista' ngħidilkom mingħajr min illi lan il-mira hija illi nagħlqu fis-sajf li tas l-dieħla sa' sajf ta' sena diħla ħna nishtiqo niprezentaw li l-Parlament u l-Kunsil proposta ta' revizjoni ta' direttiva. E, e, irridu naraw jekk il-liġijiet kollha attwali u miex kollha neċessarji u jekk kienu nistgħu neliminaw xuħut minnhom biex nkunu nistgħu nadattawhom għal eh, operaturi ta' suq għal media, eċetera. Mbagħad nkunu nistaw anki naraw jekk dan ir-regolament kif jaħdem ekku ix eh, tajjeb biżejjed jew hekk hemm bidluh il-livell ta' protezzjoni tal-minuri, il-dispozizjoniet biex nħedġu l-opri Ewropej, limitazzjonijiet għal pubbliċità u anki il-proibizjonijiet. U il-possibilitajiet u l-limiti tal-pubbliċità fl-imkien mal-broadcasting u fl-istess ħin proibizjoni għal ċerti Eh, pubbliċitajiet ta' ċerti setturi, ta' tabak, per eżempju, tal-alkohol. Rridu nifmu għak dawn id-dispozizjonijiet, kif huma attualment u miex eh, tajbin xirqa kondom xizu mibdulin jew eliminati. Umbaħt namlu evalwazzjoni ta' dak li staqsuna dak li turbuna stazzjonijiet privati fuq il-xandir eh, ta' kontenuti ta' interess pubbliku u salima pont dawn għandhomx ikunu aċċessibbli u użati mill-pubbliku memx dispożizzjonijiet fuq da, però fuq settur tal-telekomunikazzjonijiet dana huwa aspetti li eh, Eh, li qed jiġi inkluż u hemm bżonn għal dastant nagħmlu nagħmlu daqsxejn ta' riflessjoni fuq. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd anki biex nifmu eh, jekk minu kopert mid-direttiva fuq dak li għandu xaqsam mal-kompetizzjoni anki għal dawk li mumiex inklużi jekk u hemmx bżonn li nillimitaw jew nestendu jew bidlu l-ambitu il-protezzjoni tal-tfar, standard ta' kwalità, limitazzjoni tal-pubbliċità, kif ukoll anki id-dispożizzjonijiet fuq dak li għandu x'jaqsam ma' eh, ma' <clears throat> entitajiet ta' kontroll. U dan eh, applikazzjonijiet, u mbagħad qed naħsbu anki fuq id-downloading il-problema ta' responsabilità teknika u rridu naraw kemm xanki responsabilità anki tal-kontenuti. U jekk hiex ħaġa uh, eh, xirqa li anki dawn l-operaturi għandhom xi kollhom anki responsabilità għal kontenuti biex jipproteġu il-minuri u għal ħafna situazzjonijiet li għaxar snin ma kienx laqas jeżistu biex nifmu jekk u mhix regolari dawn is-sitwazzjonijiet kollha eh, il-ġodda. Sa l-aħħar ta' din is-sena u bidu ta' sena d-dieħla jiena disponibbli biex niddiskutu il-dispożizzjoni tar-rif fit. U għandi talba wkoll is-settur tal-telekomunikazzjoni digitali u televizjoni u servizzi jafu Eddin jaraw bidliet tant balajr illi ma nistaw aħna nimxu fuqhom bil-prassi u bil-sistema normali tal-Unjoni Ewropea. Hemm il-rapporti tal-Parlament eh, eh, ta' sentejn ilu mbagħad, però hekk irridu mbagħad tliet snin, mbagħad eh, trasposizzjoni nazzjonali min-naħa tal tal-operaturi din verament tartu is, eh, ħaġa ridikola di ħatmu se jemmen fina iktar, qed tilfu l-fiduċa, eh, rridu naġlu iktar. U għal din il raġuni jiena nixtieq nitkellem magħkom il-komitat kompetenti eh, fuq il-kwestjonijiet tal-kalendarju, u possibbli naslu riżultati iktar malajr, riżultati tajbin iva, imma rridu naġlu iktar imħabba dan l-iżvilupp teknoloġiku biex anki il-Kunsil eh, biex inkunu nistaw nihdu deċizjoniet rapidi biex eh, trijalogu eh, jista jiseħ minnajr dewmin u diġa sena diħla inkunu nistaw nihdu deċizjoniet fuq xogħol profond, però uh, għax dawn mhumiex konċetti li jeskludu li jeskludu xulxin il fat li jkunu profondi u jkollhom u janġlu. Umbat il-copyright digitali. Nirringrazzja il-kollegi li tkellmu l-ġimgħa diħla, l-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu ħadna nota tal-riflessjonijiet tagħkom u rew li huma għandhom għarfejn tekniku notevoli. fuq dak li għandu xaqsam mal eh, preparazzjoni, formattazzjoni u, u, u użu tal-kontenuti eh, mużika, film, eh, li kodba, letteratura, gazzetti. Il-rivoluzzjoni teknoloġika digitali tkoprihom kollha dawn il-kontenuti. Ma nistawx aħna nikonċepixxu d-dinja kif kienet 30 sena ilu Imma fuq il-copyright ma nistawx aħna eh, nipermettu li l aspet tekniku se jisir aspet politiku. L-Europa bil eh, bil-kultura kolla taħħa bil-kreaturi, eh, bl-awturi li fija u kompożituri kollha il-kittiba il-ġurnalisti eh, id-diretturi tal-films u bil-mużiċisti tal-li moddi u anki tal-prezent għanda toħloq perspettivi għal dawn il-kategoriji kollha ta' ħaddiema minna ħal-oħra wakko interessanti ħafna. Aħna dejjem nitkellmu fuq il-copyright u fuq id-drittijiet tal-awtur E, ma kieku kienu l-istess ħaġa, ma fil-fat il-copyright ifisser il-dritt e, il e, wieħed jagħmel kopja waqt il-dritt tal-awtur huwa il-dritt tal-missier jew tal-om spirituali tal-opera. Il-perspettiva hija differenti u dana u koll rajni f'ħafna mill-intervenzjonijiet li smajna fi Strasburgu l-ġimani għaddit. Jina nishtiq eh, nuża il-bidliet teknoloġiċi, però mandomx huma uh, jiddettawna xana namlu. Eh, il-politika tfisser propju din illi li noħol u għafas illi l-aspet tekniku kun inkluż, però mu mhuwiex l-iktar ħaġa importanti l-iktar kwestjoni importanti għalija hija li nifem kif nista namel b'mod illi il-rikezza kulturali u l-xogħol kreativ jista' ikollu futur illum biex eh, eh, tifel ta' 15 sena tal-lum jista' jiddeċidi eh, jekk irid jistudja l-ġurnalizmu, letteratura, isir mużiċista, jistir kompożitur u, u fl-istess ħin ikun jista' jaħseb illi 20 sena oħra, 15 sena oħra, xar snin oħra, ikun jista' huwa jaqla biżejt flus biex jgħix. Għax dawn il-kontenuti kollha ta' mużika, ta' kanzunetti, ta' eh, film, ta' kodba, ta' poeziji, ta' gazzetti, eh, kontenuti digitali li nixtiequ naċċedu u nixtiequ nisimgħu u, naqraw, anki aħna għanna interess illi għaxar snin oħra għandu jkollna anki prodotti ġodda u mux dejjem naqraw dak li ġi sissa miktub u vintat fil-passat. Għal daqstant ridu nsibu bilanċ bejn eh, l-utenti tal-lum, il-komunità eh, tal-utenti, il-produttur, il eh, illi huwa fil-fatt il-moħ kreativ illi ħolo eh, dawn l-opri ġodda illi mill-kapacità tiegħu mill-ħiliet tiegħu rridu nagħmlu b'mod biex insibu bilanċ bejn dawn iż-żewġ dimensjonijiet. U mbagħad eh, għal dastant irridu nitkellmu fuq dawn il-prinċipju u għal din ir-raġuni huwa importanti nitkellmu fuq il-prinċipju tal-possibilità li nxerdu dawn il-xolijiet eh, eh, fl-Europa minnajr ma nillimitawom għal territorju nazjonali. Għal daqstant, l-aċċess transkonfinali għal kontenuti għal kontenuti eh, minnaħa tal-utenti huwa ewlini u importanti ħafna. Dawn il-prinċipi però eh, ma nistawx najdu l-jum assoluti. Hemm ukoll eċċezzjonijiet u dana għadni anki fil-passat. U jiena hawnhekk qed nitkellem fuq il-suġġett tal-film, tal-film Ewropew illi huwa marbut bal-kuntest lingwistiku kulturali ta' pajis u għal daqstant jirrifletti il-differenzi Ewropej, il-films, l-sport, il-modelli anki kommerċali, jridu sibu eh, bilanċ. Biex bekk, l-sport ma inkludix biss il-kompetizjonijiet bejn real Madrid u tim ieħor, imma ikollu anki livelli oħrajn li ikollu fih affarijiet oħra. U l-istess ħaġa għas-setturi l-oħra. Eridu għal daqstat nitkellmu fuq eċċezzjonijiet għal ċerti gruppi. Per eżempju, fuq dak li għandu xaqsam mal drittijiet tal-awtur, l-eċċezzjonijiet għal persuni diżabbli. Anki eċċezzjonijiet għal eh, riċerka, eccezzjoni eh, għall istituzzjonijiet kulturali bħal libreriji, u anki hemm bżonn naraw jekk l-eċessjoni għal riċerka għandix tkun fid-dimensjoni pubblika biss imma anki fil-riċerka kommerċali, privata. Irridu nifmu jekk aħna eh, jekk aħna niddeċidu li ma natux din il-possibilità kif se nillimitaw dawn iż-żewġ kategoriji. U fil-każ fil-każ ta' fil-każ ta' sħubijiet pubbliċi privati dan mhuwiex ħaġa sempliċi Fil-fat, l-iktar ħaġa importanti hawnhekk huwa għal prinċipju nħorġu regoli illi m'għandhomx imbagħad eh, jiġu eh, eh, jisfaw fi xej, irridu ġu rispettati. Rridu li kull minn jihu sem irrid jirrispetta regoli tagħna u bla eccezzjonijiet u ma jħarbux minn dawn ir-regoli bleb da mod. Aħna nixtiequ prezentaw il-proposta tana qabel l-aħar ta' sena fuq il- fuq il-copyright digitali. Umbat il-tielet punt, il-kompetenzi digitali ta' ċittadini tana. U dan wkoll għandu x'jaqsam mal eh, taħriċ informazzjoni, kultura u anki eh, il aħna għanna eh, premessi ta' 160.000 post impik fil-su digitali e, u dan għal din is-sena li ġejja mbagħad kull sena fuq dak li għandu xaqsam ma l-industrija ta' software u ta' teknoloġiji ġodda se jkun hemm bżonn 160 elf espert ġdid kull sena u aħna m'għandniex bizzejiet jek iridu nkunu uh, fuq l-istess livell ta' Silicon Valley uh, bħal Korea u bħal Ġappun, jekk ma rridux illi uh, n-nies jaħarbu jmorru lejn silicon Valley minn l europa allora aħna rridu niggarantixxu illi ikun hemm esperti anki fl-Europa u għal daqstantu importanti li naħdmu fuq il taħriġ u dan fuq dak li għandu xaqsa mod ġenerali setturi kollha ta' soċjetà irridu anki natu l-messaġġ li hemm bżonn inkomplu nitħarġu u nirrispondu għal uh, dawn il-bżonnijiet li se jkunu daqshekk neċessari. Umbat wara namlu pass lura u nitkellmu fuq il-argument eh, tekniku l-spektrum tal-frekwenzi radio kif dawn għandhom jiġu attribwiti tal-megahertz il-banda tal 7 megahertz anki għal uh, mobiles din il-banda ittejjeb il-kwalità tal-komunikazzjoni fuq il-mobiles. U dan għandu jiġri b'mod tali illi il-trasmissjoni ta' programmi ta' radio ma tiġix limitata kwalitativament. Jom mil-uta f'Ginevra din is-sena se jkun hemm konferenza internazzjonali fuq dan is-suġġett u għanna bżonn ta' pożizzjoni maquda minnaħa tal-Unjoni Ewropea u bekk biss aħna nkunu nistgħu eh, nuru l-forza tagħna qudiem l-Asja u qudiem l-Amerika. U mbagħad fuq dak li għandu x'jaqsam mal mal-frekwenzi accessibli eh, fil-digitali għanna bżon ta' skadenzi ċari u preċizi li għandhom jiġi jiġu implementati uh, fl-istess ħin fl-istati membri differenti. U u dan u ikun hemm dokument importanti ħafna biex ikun nistaw ma jkunniex xkien mbagħad meta niġu għall-implementazzjoni. Mbagħad l-aħħar punt jekk aħna jirnexxinna nissodisfaw il-medja Ewropej, medja li iċerdu fl-Europa kollha, dawn huma kollha eh, importanti anki fil-diversità tagħhom l-Euronet għandu eru essa tajbin u edin joħroġ moduli ta' programmi li huma tajbin ħafna u jistaw jiġu użati mill-kumpanniji e, fil-pajizi differenti e, biex ikunu jistaw jużawhom fil- fil-stati membri u l-prezzijiet mhumiex għal daqstant jistaw jużaw dawn il-programmi u grazzi għal dawn il-moduli il moduli eh, l informazzjoni li qed tixxeret hija l-istess anke jekk il-format huwa differenti. Jiena flimkien magħkom nixtieq nitlob illi eh, ikun hemm eh, finanzjament stabbli għall-Euronet għall-Euronet fil-budget biex inkunu nistgħu garantixxu l-funzjonament biex anki diretturi kun jistaw jamlu programmazzjoni zgura għax hekk biss jistaw huma jimpjegaw kooperaturi, kollaboraturi eh, u ħaddiema eh, ta' kwalità. Jiena kont Lyon dal-aħħar ma' direttur ta' Euronews u tqajt miegħu tliet darbiet eh, fl-ewwel siċur ta' din is-sena. Euronews Eh, finanzjarjament miex sejra tajib ħafna u barra minn hekk id-direttur iprova ifittex e, imsieħeb ġdid u probabli lef kwota ta' suq Umbat hemm il-kwestjoni tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajina u dina uh, eh, waslet għal situazzjoni ħafna għar f'dawn l-aħħar xhur. Euronews mhijiex uh, istituzzjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija waħda mill-finanzjaturi tal-Euronews. Però mill-pajjiżi barra mill-Ewropa l-istazzjonijiet ta' television li soltu jkunu tal-istat għedin eh, jipparteċipaw fil-finanzjament u kan kellna kuntatti ma' investitur futur eh, illi huwa intraprenditur eġizzjan joqgħod Londra u Kristjan għandu sensi huwa persuna li għandu kultura Ewropea. Biex Mm, dana biex inkunu nistaw nigarantixxu li se jkun hemm interessi Ewropej u responsabilità Ewropea, aħna ksibna hawnhekk biżejjed b'dan l-intraprenditur għal daqstant jekk huwa se jidħol uh, eh, li jkun appoġġat anki mill uh, produzzjoni Franċiża u bil-raj Italjana. uh, eh, jekk ikun hemm fil-fatt bejħ tal- Eh, smieħ, allura inkunu nistaw eh, nigarantixxu eh, allura mbagħad kwalità. U naturalment ma rendux mbagħad jerġa' jinbih lil terzi mbagħad din dawn il- jista' ikun hemm president li jista' jieħu l-mandat tiegħu jekk jiġi konfermat mill- mill- mill-Unjoni Ewropea. Mbagħad fuq dak għandu x'qasam ma' bilanċ eh, kontenuti li jkunu favorevoli għal Russja. Aħna ipprevedejna eh, servizz ta' monitoraġġ fidejn kumitati ta' kontroll li eh, fil-kas jekk jiġru jajduna li hemm ksur ta' kontenuti Ewropej jew konflitti u dan qed jippermetti li jkun effettiv. Mbagħad fl-2016 se nagħmlu kull ma nistgħu illi kemm għall-Euronot kif ukoll għall-Euronews ikun hemm biżejjed finanzi biex ma jkunx hemm situazzjoni illi illi illi tnejn iż-żewġ stazzjonijiet jista' jkollhom perspettiva Ewropea. Grazzi għal din il-spiegazzjoni, deskrizzjoni preċiża fuq l-istrateġija tal-Kummissjoni fuq il- eh, perspettiva VMS hija ħaġa tajba li konna skadenza 2016 li kunem konsultazzjoni u anki follow-up minnaħa tal-Kommissjoni u aħna l-istin ikkooperaw meta nibdew niddiskutu ħaġa waħda zaħira fuq l-aħħar ħaġa li inti semmejt Euronews imma fuq Euronet aħna illum ivotajna e, l-emendi għal budget u waħda mill-affarijiet li tlabna hija li jkun hemm iktar finanzi għal Euronet u anki emenda biex inżidu il-fondi illi rajna illi eh, tnaqsu u minn naħat taħkom nishtiqu li tiħdu pen qawwi u l-talba tagħna hija li ma naqsux finanzjament importanti li l-Kunsill għandu eh, intenzjoni jagħmel. Eh, il-kollegi diġà se jitkellmu, għaw il-kollegi Ferajen u tliet oħra. Ma von meiner Seite recht herzlichen Dank, Herr Kommissar. Tajjeb, eh, grazie ħafna, Sur Kommissarju, grazie mill-qalb tal-li s-sehebt f'dan il-kumitat hawnhekk illum tajjeb illi għandna dan id-dialogu intensiv għalli għax meta nitkellmu dwar is-settur tal-kultura u tal-kreattività hemm punti importanti fuq l-aġenda jistennewna. U naħseb importanti li konna sforz koordinat biex nilħu l-għanijiet tagħna. Nafu li hemm interessi differenti fil-kumitati differenti li rridu natu għame konsiderazzjoni, imma rridu naraw li nilħu it-triq tan-nofs bilanċ tajjeb minn dawn il-femijiet. Grazzi ħafna tal-li għalek tirrekonoxxu dan. Nafu li għanna direttiva fuq l-audiovisiv u l-medja, ċertament li rridu naddu revizjoni taħħa kemm jista' jkun malajr, imma rridu naraw li revizjoni tkun waħda komprensiva xinkella nkunu qed noqsu eh, nkunu eh, donna qed infittru biss l-iżviluppi teknoloġiċi imma jekk ikollna Approċċ iktar pratiku allura forsi eh, nkunu nistgħu insolvu ċertu eh, problemi oħra. Allura, iva, rridu nħaffu, imma rridu nidħlu fid-dettall ukoll. Ma nafx forsi inti tista' tgħid kelmtejn fuq il-mistoqsijiet jew forsi fuq il-punti fejn taħseb li jista' jkun hemm problemi tul il-proċess fuq eh, it-tempistika il-konsultazzjonijiet eh, kemm se jtulu u eh, meta ħajkun hemm evalwazzjoni ta' tweġibiet eh, u ir-riżultati ta' din il-konsultazzjoni naf li ħajkun hemm sottomissjoni meta ta' skadenza sa' rebbija li ġejja ma' imbagħad irid ikun hemm evalwazzjoni ta' riżultati inti għat li jem differenza bejn il-copyright u drittit tal-autur u għattu illi irridu nilħu bilanċ tajjeb bejn eh, dawk li juħol u u l-konsumatur. Ma eh, tajjeb u koll li nżom dimajnina l-istrutturi li jeżistu eh, fil-fazi intermedjarja hemm strutturi eh, intermedjarji, per eżempju kompozituri, mużiċisti, jew kella attur, jew xaħat li jaħdem fit-teatru, jew kella ġurnalist, eh, jew kella tkun eh, awtur, jew jew xnafjena, ma tista' tkun qed taġixxi ta' intermedjarju. Iġifieri, irridu nikkonsidraw ukoll is-sotturi ta' bejn il-kreatur minn dak li joħloq u l-konsumatur irridu naraw naraw ukoll kif is-settur diġitali eh, jinkorpora dawn kif ħan adottaw, nadattaw l-sotturi tagħna biex neħdu konsiderazzjoni digitalizzazzjoni hemm il-publikaturi, il-produtturi, dawk involuti fil-manifattura, dawn huma kollha elementi li wieħed irid in konsiderazzjoni. Importanti ħafna li neħdu konsiderazzjoni din il-fażi intermedjarja ċertament eh, kif attinti l eċezzjoniet importanti li jibqaw u li dawn jibqaw ukoll eċezzjonijiet meta nitkellmu dwar l-edukazzjoni u r-riċerka importanti nfokkaw x'inhu ma iktar affarijiet importanti irridu eh, naħsbu fuq eh, il-konsekwenzi li sta jkun hemm jekk ikun hemm eċezzjonijiet sa fejn ixtuquhom jaslu. Per eżempju, il-kontenut edukativ għal għall professjonali, jekk dan mhux ħajkun disponibbli biss fuq l-internet. Ma nafx, eh, dan jista' allura jillimita biex ma jkunx hemm iktar pubblikazzjonijiet ta' kodba f'dan is-settur għaliex kollox tqiegħed eh, fuq l-internet. Naħseb dan mhux lan huwa li nilħu triq ta' nofs li sex fuq ir-riċerka, ġifieri li tkun hemm sħobijiet bel privat u l-pubbliku, l-universitajiet illi jirċievu fondi mill-istat Imma mbagħad hemm pereżempju fondi minn entitajiet terzi wkoll illi jixtiequ pereżempju jipprovdu l-kontenut mingħajr il-copyright. Allura jridu nilħu bilanċ tajjeb bejn dawn il-fatturi kollha li semmejt. Naħseb illi mhijiex eh, soluzzjoni eh, illi ħansibu għal daw il-punti kollha soluzzjoni one size fits all. Irridu naħdmu kas kas grazzi ħafna wkoll li semmejtu eh, lil Euronews eh, u li intom qed tappoġġaw ukoll lil Euronet Plus. Naħseb li huwa importanti eh, illi tinkludu xandara tar-radju, speċjalment dawk iż-żar il-xandar WDR fil-Ġermani ċertament għandu kapaċitajiet kbar, imma meta titkellem dwar il-xandar għazzar, ħalġuħra. U dan qed ngħidu għaliex il-kbar jistgħu jiftħu ferrat reġjonali fejn jista' jitgħadda l-istess eh, messaġġ bħal dawk ix-xandara iż-żar. iż żgħar fuq il-flus, eh, il-flus jiva naf li huma importanti, forsi pero tamin li nkunu iktar trasparenti mill-li moddi, nafu eh, li per eżempju anke speċajna fit traduzzjonijiet li kena f'testi eh, li huma għal kollox differenti mill-oriġinali, ġviri rridu nevitaw li meta jgħat il-messagġ jieġi jiġi mawek eh, skont skont il-fini ta' dak li jkun. Importanti li għanna il-konsilla lek eh, ġifiri jett nirefera unek għal-bord tal-programmar, ma rridu naraw naqra minnu rappresentat emmek, x'tip ta' influenza ħa jeżerċita dan il-bord, rridu naraw x'qed jiġri. Dixtieq nirringrazzjak tal-li hija hawnhekk preżenti u aħna interessati biex nisimgħu x'għandek xi tajt. Grazzi l-onorevoli li miss l-onorevoli eh, Kamrevet. Eh, grazzi ħafna Iva. Eh, tassew ta' sewonur li hija ta' eh, maħna għanna ħafna punti interessanti li timmissu il illum u li ħajkunu għat jistennewna fi xur li ġejjien diversi mistoqsijiet li eh, li għat jiġu mistoqsija li l u interessata nismajja nax ħajkunu t-weġibijiet, pero ħanaddi għal dak illi huwa importanti għalija. Inti tkellimt fuq direttiva ej eh, VMD u vera naf li hawnhekk qed nitkellmu dwar settur delikat illa li jiex inti għandek il-fornituri li mhux necessarjament tista' żommhom responsabbli għal kontenut għaliex mhux dejjem ikunu huma illi huma responsabbli għalih jiena naħseb irridu noqogħdu b'sebba mit-tajna hawnhekk. Illa jiex ma nishtiqux illi nimxu lejn kontroll sħiħ tal-kontenuta fuq l-internet, tkellimna fuq il-ħarsien tal-minuri, tal-żazax, vizavi stampi violenti, u nafu li jeżistu diversi approċċi fl-Unjoni, per eżempju festival tal-film, jista' jkun hemm film li jinħareġ. U ehm, dan jiġi konsidrat, per eżempju, li staw jarawħ eh, minn dawk ta' 12 il-fuq, eh, imma forsi fil-Ġermanja jew bandoħra l-età tista' titlaqqa l-16 il-fuq, ġifieri sitwazzjoni tvarja minn stat membru għall ieħor. Allura, nistaqsi jena, xtaħsbu fuq l-autoregolazzjoni eh, fil-Ġermanja, din hija xi ħaġa li tidher li taħdem tajjeb qed nitkellem hawnhekk fuq il-ħarsien tal-minuri fis-settur tal-film, sema per pereżempju hemm il-lop ukoll. L-istat pereżempju jista' jgħid ehm, sa mill-limetta dak il-prodott jista' jiġi ehm, użat. U eh, aħjar dan il għalli ikun hemm iktar skambju ta' esperjenzi iktar milli impożizzjoni ta' limitazzjoni. Rridu naraw però li jkun l-leġislazzjoni illi eh, ta' kompanija dan fuq il-copyright naħseb mis-sejt punt importanti eh, ċentrali kolli ngħid irridu naraw salima punt ħa nimplementaw restrizzjonijiet u limitazzjonijiet pan-Ewropej aħna tkellimna dwar ir-rapport ehm, In kwestjoni eh, hija ħaġa nitkellmu dwar il-ħelsin tal-panorama eh, li hija xi ħaġa li għandna nikkonsidraw eh, li hija xi ħaġa konsidrata b'mod varjat minn stat membru l-ieħor. U hija ħaġa oħra li wieħed isib il-bilanċ tajjeb bejn min qed juża l-materjal u min ħolqu rridu naraw ukoll li mhux kull kontenut jiġi offrut, rridu naraw il kontenut ikun wieħed ta' kwalità. Però rridu naraw li l-aċċess ma jkunx wis eh, komplikat. Allura naħseb li l-kwestjoni ta' l eċċessjonijiet fuq eh, l-edukazzjoni r-riċerka hija importanti ħafna. Jena jkolli nejt, illi konċi ftit Esfassedjata eh, dal-axar meta ċevejċi aħbarijiet minna tal-Kommissjoni eh, u dan fuq neutralità tal-internet, eh, ġifiri partikolarment fuq settur ta' zero rating. Vera li ma kienx mandata negozjati għal zero rating fil-Parlament Ewropew, li din ma kienet eh, eh, inkluża fil-mandat tagħna, imma fl-aħħar round imbagħad eh, deċidejna nipprojbixxu dan. Imbagħad naraw s-arja pubblika tal-Kummissjoni li tgħid illi dawn zero ratings huma permessi. Ikolli ngħid li din ġiet xi ftit bħala sorpriża, donna rajna żvolta mill lumalada ikkolli ngħid illi eh, TSM ma mel xejn fuq zero rating u imbagħad f'daqqa waħda qed nisimgħu il-Kummissjoni l istqarrija propri fuq l-istess suġġett u tgħid li eh, provom. Naħseb din hija tip ta' imġieba illi toħloq distorzjoni eh, fis-suq jekk inti għandek fornituri ta' telekomunikazzjonijiet li qed joffru kuntratti pereżempju fejn fien Spotify jew inkella Netflix E nafu li jem faxex partikolari illi ġew allokati lilhom. Aħna għadna meta kena diskussjoni fuq il-copyright illa ħan ipruvaw nevitaw ksur jew nkella li wieħed jiżgiċċa mill-copyright. Rridu naraw illi madana kollu nħaffu l-aċċess. Imma jekk nipermettu illi jkun hemm zero rating u nista' diġà nbassar illi meta nitkellmu dwar films u mużika dan it-tip ta' kontenut jaqa taħt zero ratings, allora dan ifisser illi eh, dawk illi qed jitfaċċaw fis eh, iġifir il-fornituri iż-żar mux ħajkunu kapaċi joffru dan il-kontenut. Allora mill-punt di vista ta' liġi ta' kompetizzjoni ma nafx kemm dan huwa approċċali. Il-Kummissjoni donna qed tgħid li zero rating huwa tajjeb pela li għax jippromovi l kompetitività ma dimmix l-istess fema tiegħi fuq Euronews nixtieq nifraħlek għall appoġġ tiegħek għal Euronet naħseb li dan ħaj kunta ta' benefiċċju għalihom tajjeb li ħajkun qed jingħata ħajkun qed janaw fondi ma jiena xi ftit kritika fuq di kussjoni ta' Euronews qed nitkellem dwar l-indipendenza editorjali ta' Euronews issa relevanti jekk il-fondi jiġux mill-Kummissjoni jew band oħra. u li fl-axar mill-axar permetti tal-rapportar pozittiv fuq eh, kwistjonijiet Ewropej. Ma met inti għandek oligarka li qed jixtri l-jura news dik dik ħaġa sitwazzjoni perikoluża. Minix qed nistenna ah, Iva, mhix li jkun hemm distinzjoni bejn oligarka fejna fien Ukrain Eġizzjan jew li jew li tridu mandux ikunem influenza editoriali. Puntu basta. Ġifiri, eh, il-Kommissjoni IVA trid eh, tista l fondi ma irrit ikun hemm rapportar tana l-aħbarijiet indipendenti u nittama li permezz ta' dan il-bord li inti semmejt permezz tal-monitoraġġ li jsir tistaw iżommu għajn fuq din il bicċa xogħol. Nixtieq nistaqsi wkoll jekk jekkux ħajkun hemm boards ta' xandir publiku li segwu dan, per eżempju fejna fien li eh, ħajissejjes fuq model Ingliż jew kellha Ġermaniż, ċertament aħna nappoġġjaw il-fondi eh, għal Euronews, imma dejjem jekk nistgħu niggarantixxu li jkun hemm indipendenza u eh, ġurnaliżmu ta' kwalità għolja li jsir anki jekk ikun hemm ehm, ċertu xettiċiżmu jew kellha kritika tal-Ewropa. Grazzi eh, naddu għażewġ deputati li misum bat eh, il-kelma lura lill-Kummissjoni. Eh. Skużani, sur l-lewer. Nixtieq nitlobkom, żomma tliet minuti. Iva, serraħ moħħok kanomella l-mutijaj. Grazzi ħafna kommissarju għal kommenti tijak fuq Euronet Plus naħseb illi Iva aħjar jekk ikun mm, sistema ta' kontratti billi ta' sussidi jiena madana kollu eh, xiftit eh, eh, maħsut mill-fat kif isiru il-kontratti importanti illi Eh, inti kollok eh, xaħat mill-SND, mill-CR, li jires u tħassib taħħom, naf li l-interessi differenti, imma li tħassib huwa l-istess u naħseb dan ta' min teħdu għan konsiderazzjoni naħseb li dan il-modell ibridu ta' sussidju eh, bsieda privata fejn ikollok xa min jitkellem fuq eh, kontroll editorjalista jew nkella ġurnalizmu indipendenti ma nafx dan huwa modell tal-medja imħawwat. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar dan mhux ħajati riżultat sabiħ u mhux ħaj rifletti tajjeb fuq l-Unjoni Ewropea u anke wkoll fuq eh, in-nefqa u kif fuq il-flusa. Jena qed nara problema konflitt ta' interess b'dan il-modell ibridu eh, ta' pubbliku privat f'daqqa. U dan biex ma semmix il-kwestjoni ta' jekk huwiex eh, jekku jiex ta' u il flus pubbliċi b'dan il-mod Għax forsi il-flus jistaw jintużaw band oħra eh, jew l-kallaw ma jitafqux. U fl-axar mill-axar eh, dont nistenna d-dissa ġemata eh, għal-mistoqsija tijaj fuq Euronews un baħt b'konċidenza mirakoluza meta publikaj xi ħaġa fl-istampa għalla jbirek t tweġiba fit tletzijat Inkredibli Inkredibbli l-konċidenza. Allora, nixtieq nishtiq nitlob li dan marġax jiġri fil-ġejjeni. Naħseb ta' min li meta kunet nistenna tuġiba naqbad nistenna naqbat u nirċevija mal-ewwel mhux nistenna illi nirċievi ehm, xi ħaġa għaliex kuna publikajt xi ħaġa. Grazzi ħafna tgħid is-Senera Truppel. Grazzi Kummissarju għall prezentazzjoni tiegħek. Jekk norbat mal-aħħar punt tiegħek jiena nilqa' l-fatt li inti ħatapoġġa u tiddefendi il-fondi għal Euronet fuq Euronews naqbel ma' Senjora Kamavet l-indipendenza hija ta' l-ola importanza u kull tip ta' soluzzjoni trid tilħaq dan. Jekk dan ma jistax jiġi imħares, allura rridu nikkonsidraw jekk nirtirawx l-appoġġ tagħna. Imma sitwazzjoni 50-50 fejn ma nafux esattament x'qed qed ma nistax nifhem kif nistgħu naċċettaw xi ħaġa dan, kif nistgħu nilleġitimizzaw politikament ħaġa bħal din. Issa fuq eh, id-direttiva meta nitkellmu fuq ċertu eh, drittijiet eh, għal xandara pubbliċi. Importanti li dawn nirdu minn konsiderazzjoni dritt per eżempju ehm, għal għal proiezzjoni Importanti wkoll li l-konsumaturi kollu aċċess punt eh, ieħor li eh, kama fet eh, referiet għalieħ, aħna ma rridux eye content control. Kull tip ta' kontroll minnaħa ta' l-ISPs ma rridux għas. Ma restrizzjonijiet jew kella interferenzi bil mod ħieles kif eh, japera is-suq. Intom tkellimtu dwar il-portabilità u koll tal-kontenut. E nejdu inti għandek eh, abbonament eh, li għandek fi stat membru, suppost inti tkun tista' taċċessa dak il-kontenut fi stat membru ieħor, dan huwa importanti. Tkellimt ukoll fuq diversità kulturali, fuq għattu li rridu nħarsu lejn possibiltajiet u alternattivi għall-industrija tal-film Ewropea. Tiema għax tidħol fid-dettalji ma forsi tista' tgħidilna naqra xi soluzzjoni naqra xi soluzzjonijiet fuq eh, il-publikaturi id-drittijiet u eh, il-mizati ma nafx jekk hemm xratta diretta mm, mal-pubblikazzjoni eh, fuq is-sit tal-istess pubblikaturi. Issa kien hemm ħafna diskussjoni dal-aħħar fuq il-libertà tal-panorama. F'ċertu istati membri nafu eh, li din hija b'xejn imma f'oħrajn le partikolarment biex jitħalsu l-interessi tal-periti. Ma tista' tgħidilna naqra l-Kummissjoni kif taħsibha u biex naraw naqra fejn mixin. Grazzi, mela nalaq dan l-ewwel round ta' mistoqsijiet u ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju. Grazzi. Grazzi, Eva, Ċertament aħna sensittivi ħafna għal dawn il-punti illi intom ressaqtu aħna nistaw niproċedu brewel tweġiba, illum mbagħad eventwalment eh, nidħlu iktar fid-dettall. Meta nitkellmu dwar l-AVMD, il-konsultazzjonijiet dwar dan nafu li kien hemm l-emenda ta' 30 ta' settembru, imma naddi għal punti ewlenin. ħa nirreferi għal punt li jrid ikun hemm situazzjoni ndaqsa l kuħat level playing field, kompetizzjoni ġusta. Jkun e, hemm sħiħa ta' nies ta' utenti indirizzati anke meta nitkellmu dwar interlokuturi, bat jammir punt dwar l-applikazzjoni ġeografika, il kustjoni sħiħa ġifieri ta' ħarsin ta' drittijiet tal-konsumatur meta huma jitolbu eh, servizz. Kustjonijiet ta' kontenut diskriminatorju eh, li eh, li xarret il-mibieda u s-soċjetà kif għatikun konsiderazzjoni tendenzi li aħna ma konniex familjari magħhom għaxar snin ilu l-ħarsien ta' zazax tal-minuri rridu naraw li kun hemm distinzjoni bejn servizzi ta' xandir jew kella ta' VOD dawn m'għandhomx jittefgħu fl-istess biex kella. Rridu naraw naqraw kollek il kundizzjonijiet li hemm x'iridu x'iridu jinbidlu jew le għanna diversi artikli fid direttiva li rridu naraw naqra jekk għadhomx postom hemmhekk u rridu nistaqsu rwieħna jekk hemmx ċertu artikli li kienu tassew ehm, jekk laħqux lan li għalihom ġew inklużi jekk ilħaqniex lanijiet tagħna bħala leġislaturi Għanħarsu wkoll lejn il-kwissjoni ta' nefqa' namlu analizi ta' spejjes eh, u benefiċċji eh, eh, naraw naqreg din ta' tatix riżultat pozittiv jew kellek loqniex iktar spejjes u ktar burokrazija. Imbagħad normalment ikun hemm kwistjonijiet ta' massu intern il-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini jekk dan u x'ħajkompli applika jew le. Ma jekk inħarsu lejn tendenzi u żviluppi fis-suq nista' nara naqra nistgħu naraw naqra l-imġieba tal-konsumaturi din qed neħdu u x'qed neħdu għan konsiderazzjoni biżejjed jew le il-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini ħoloq problemi u fejn edin il-problema, kifat il-proċess kollu ta' konsultazzjoni tistaw jista' jkollkom aċċess għalih fuq is-sit ta' direttur ġenerali. Imma jekk jirna xanna noħorġu bi proposta għal-modernizzazzjoni sa' ta' sena d-dieħla direttiva IVMD, e allora rridu ntemmu dal-ewwel proċess hawnhekk sal-aħħar ta' din is-sena u biex bekk ikojna ċans nishtarru l-affarijiet ħalli f'jannar b'mod ta' sew ambizjuż konna r-riżultati kollha f'idejna u nistgħu noħorġu b'esitu. Mbagħad salaj tal-2016 ikunu nistgħu ngħaddu ehm, għal konsultazzjoni. Mbagħad lan tiegħi wara li kunt kellimt ma' rapporters jekk dejjem li nataw il-mandat nibdew negozjati fit-tieni nofs tas-sena d-dieħla. Pero ikolli ngħid li nixtieq li jkun hemm żvolta politika fl-2016 bil-direttiva ta' l-AVMD forse mhux deċiżjoni eh, aħarija imbagħad li jkun hemm żvolta politika. Dawn il-fornituri kollha ta' servizzi qed istaqsu mistoqsijiet fuq suġġett u iktar kemm ikollhom l-idejat ċari eh, kemm nurhom trasparenza aħjar għalihom. Illa li xe kunu jafu eżattament xe rridu jihdu konsiderazzjoni. Fuq il-copyright, tajjeb li għattu ehm, Iva, rridu nħarsu lejn l-utent, il-konsumatur, il-soċieta tal-informazzjoni, il-komunità, fuq l-internet, fuq naħa, u fuq l-oħra, l-awturi tal-bicċa xor kreattiva. Hemm ukoll imma elementi intermedjarji li huma responsabbli fuq is-suq, pereżempju il-gazzetti, il-kompaniji, u eh, pubblikaturi eh, per se mem ġustifikazzjoni biex dawn jeżistu sal annu maj, irrid ikun hemm eh, proċess ta' tiġdid. U dan jista' jsir biss jekk huma jibqgħu jekk jistgħu jipprovdu valur miżjut. U fil-verità jekk inti tieħu konsiderazzjoni l-awturi, l kompożituri jekk inti tixtieq jibqa' jkollok diversità, allura inti mhux biss ħati foka fuq l-awturi jew kellam il-kompożituri illi wrew illi huma ta' stoffa ta' valur, inti trit eh, pjattaformi, trid eh, xandara, servizzi ta' xandar pubbliku eh, illi ħaj jipromovu u jorganizzaw is-suq Ġifir għandek t-let pilastri biex nejtek illi fuq eh, il- din il- din il-katina ta' ta' produzzjoni ta' kreatività u hemm valur f'kull pilastru ta' din il-katina. U fuq l-eċezzjonijiet hija. Importanti li nitkellmu dwarhom, hemm ukoll il-kwistjoni ta' portabilità, l-aċċess transkonfinali għal kontenut u l-prinċipju ta' territorjalità. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar dan huwa prinċipju wieħed eh, miġbur f'daqqa illi huwa ta' sfida hemm mbagħad l-edukazzjoni u r-riċerka li tkun hemm l-eżenzjoni meta niġu biex inniżlu u nużaw dan it-tip ta' kontenut. Fil-każ ta' l-edukazzjoni u r-riċerka qed nitkellmu dwar settur li għandu jkun ta' eċċezzjoni imma eh, qed inżommu eh, lura milli jinħarsu l-problema li għandhom l-istati, l-istituti u l-universitajiet tagħhom. Naħseb li eh, fl-aħħar bil-aħħar mhux ta' min jinsieħ dan. Għalfejn qed ngħidu dan għaliex eventwalment mhux ħajkonna eh, nefqa possibbli eh, għal għal textbooks u ta' netkermu dwar il-komunità xjentifika l-affarijiet jistgħu jirriskjaw li eh, jaqlbu għall-għar, għal-kontrarju, jena, jeta biex nizgura il l-Europa tkun minn fuq ta' għoddim, meta nitkellmu fuq Eh, biex ngħidlek il-vantaġġ kompetittiv li rrid ikollna fuq l azja u fuq l-Istati Uniti. Jaħ tippermettu li nixtieq ngħid eh, xi ħaġa jiena metħassib ta'kom tagħkom u naħseb li kollox eh, huwa kollox huwa ċar bejnietna ma jintassew nixtieq ngħidilkom u nwissikom kontra kontra eh, dak li smajt. Rridu natu ċans lil Euronews, jien għand il-fiduċa tiegħi fid-direttur kif ukoll fir-Rai u f'Television France. U eh, wara kuntat magħhom hija tassew ħasra illi l-ARD u oħrajn eh, xandara ġermaniza per eżempju, ma kienux l-esti jena kont f'Gothenburg f'kontat ma SWR u le, ma jridu jafu, hija tassew ħasra. ħasra meta għandna bżonn iktar u iktar xandar Ewropej. Il-bord tal-programmar u kif il-kompozizjoni tiegħu aħna monitorajnija mill-rib u ħankomplu għaddejjem dan. dan id-delegajni eh, lill-entità esterna. Fil-kas ta' Euronews, ħan kunet niddeċidu eh, il-budget ehm, fejn of jien 20, 25 miljon euro, eh, naħseb dinja xi ħaġa illi kulħadd xie dwara il fat li din se tibqa' entita indipendenti, aħna ma rridux televiżjoni eh, tal-Kummissjoni għax ħaġa li trid eh, tipprovdi aħbarijiet eh, li pjata d-dinja lill-ċittadini Ewropej u għalek ma jridx ikollha bajis. Ma tridx tkun bbażata fuq stat, tibqa' jirrid jibqa' neutrali. U allura naħseb dak li aħna ħdu konsiderazzjoni fil-budget li jmiss u fil-qafas ta' l-MFF. Tal-MFF, skużawni. Sinjura Kamova titkelmet fuq zero rating. Fil-ħarifa meta jkun hemm il-proċedura leġislattiva Inkun nista' lkom bil-qalb kollha x'inhu dak li jixtaq l-realizzaturi u dak li ġi aċċettat. ħajkun hemm laqgħa pubblika f'Ottubru u dak iż-żmien imbagħad ikun possibbli illi nipprovdulkom iktar informazzjoni il-fatt anki bessibna noħorġu dokument. Hemm mbagħad punti oħra li rridu nikkonsidraw. Jekk eh, inħarsu lejn Spanja, pereżempju fuq l-IPRs, ma nexxielhom eh, javvanzawna iktar minna jekk oċet eh, nitkellmu dwar li konna IPRs jew le, jena minix etniħu pozizjoni ma naħseb li rridu nirrispettaw ċertu livell ta' libertà nifhem li hemm regoli nazzjonali differenti. Ejja nieħdu pereżempju libertà tal-panorama ma nixtruqux li nirrestrinġu dan iktar fl-Ewropa jekk saqsuni għall-opinjoni personali tiegħi jiena tal-fema li aħna meta nimxu uh, fitri eh, jew kella fejn fjim fil-kampanja da' kelli tara dimkom l-arkitettura pajsaġġi differenti fejn fien nies jappasseġġaw fi pjazza naħseb jena dawn huma immaġni stampi tirreġistra f'moħħok. Allura jekk inti tista' tagħmel dan għalfejn mhux biss għalfejn mhux ukoll b'software qabel kien isir permezz ta' roller film ġifieri kodak jew kella akfa imma illum għandha modi differenti, modi ġodda kif nistgħu nikkonservaw dawn u nipreservaw dawn il-momenti. Ċertament hemm il-fattur ta' l-ispess, ma li nittatu valur u li per eżempju fejna fien meħt isir ħbieb ma' xi ħadd fil-medja soċjali dawn huma kollha elementi li jkarretizzaw li jikkaratterizzaw ħajjitna illum. Li poġġu restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-panorama eh, eh, Bżet wieħed jieħu uh, Franza, per eżempju, uh, u wieħed mill-pajjiżi li għandu uh, l-ikbar um, wirt, wirt kulturali, pajjiżi oħra bħal italja Sejna eh, fien il fat li n-nisa ħalsu għal-ritratti li kunu ħadu mod digitali, ma nafx jena. Allora, ma naħsibx li jena ħanaħdem favur restrizzjoni. Nejx iva li kunem distinzjoni bejn pajis u ieħor fl-Unjoni ma jiftieħdu situazzjoni fil-Ġermani. Jena liberali wiz biex nimponi xi ħaġa bħal restrizzjoni tal-libertà tal-panorama ġifieri, jena nista' naqbel ma l-istatus quo għal dawk il-pajjiżi li jilimitaw dan, ma nafx kif jistaw jamlu biex eh, jikontrollaw dan u kif jistaw jamlu għall-implementazzjoni ta' l-obligu biex għat iħallas għall-istab seb dan u bħal speċi ta' horror movie. Ora, għalti kollegi, eh, pwis, eh, issa nismu l-kollegi, l-oħra, t minuti bis, għaxin kena mux tal-leħu. għandi sitt persuni li u jitkellmu fuq l-istati għaj. Il-kollega Fizas, soċ minuti nerġan ħedġiċkom. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Komissarju. Is-Sinjura Kamert Evert, tkellmet fuq il-protezzjoni taż zaza. Inti wkoll aċċennejt għal dan. Ejdinna ftit x'in huma l-miżuri li t tipproponi l-Kummissjoni sabiex tirrispetta din il-projbizzjoni fil-medja audiovizuali. Anki fid-deklarazzjoni tal-ġnus maquda nsibu dan. U u seba' mill-Unjoni Ewropea isemmu dan fil-qasam tal-isport. Kif taħseb wieħed jista' jibbilanċja bejn id-dritt biex jinforma meta mqabbel mal-drittijiet ta' l-organizzaturi ta' avvenimenti sportivi u li ħalsu għalihom għaw konflitt ta' interess ma taħsibx? Grazzi ħafna, zammejt mal-ħin il sinjura Vibaċka. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju, nixtieq nirringrazzjak ħafna, mhux biss għalla klienti għaraftinna, imma anki għall-impenn li qed turi inti fix-xogħol li qed tagħmel. Fuq il-kompetenzi digitali fis-soċjetà minnaħa ta' ċittadini tagħna, l-ewwel nett jekk aħna rridu intellaw il-livell ta' dawn il-kompetenzi, dan rridu irridu nabbinaw mal ma' inqas esklużjoni. Għax aħna minn ma nafu dejjem noħolqu il-gruppi bid-differenzi min għandu dawn il-kompetenzi u min mandux. Qed nitkellem fuq il-minu litterat eh, fit-teknoloġija tajjeb għalhekk li nimmiraw dawn in-nies li forsi huma esklużi minn dawn il-kompetenzi diġitali minħabba anki letali għandhom forsi. Ma taħsibx ukoll li forsi eh, ta' min jaħseb għal strateġija ġdida fil-qasam tal-edukazzjoni sabiex in-nies li jkunu ħarġu mill-iskola ikunu jistaw ikomplu jitħarġu permezz tal-internet. Jina naħseb li hawnhekk għaw ċans qawwi ħafna dawk kien nies li sistema formali tal-edukazzjoni ma tantx ħabbowa jistgħu iduru lej l-internet u jkomplu jitalmu. Eċifiri anki il-relazzjoni bejn min jikreja u min jikonsma il-micropayments per eżempju. Is-sur Ventert. Iva, grazzi, Senjura President, Kommissarju. Fil-qosor ħafna, nirringrazzjak inti irreferejt għat timetable għal proposti tal-Kommissjoni u għal media audio-vizuali u direttiva l-AVMD, meta se toħorġu f'proposta u il-kwotas il ta' xol Ewropew. Inti tirreferi għal films Ewropej ukoll il-kumitat xwar xwar li jista' jkollu meta nkunu f'xi kumitat dwar films internazzjonali. Issa, dawk li isegu t televiżjoni jew il-medjas li huma domżar. żgħar nafu li anki għaċ-ċinema xi kultant ikun hemm kjus twal u nies li forsi ma jaffordjawx imorru jaraw il-films. X'għandhom x'possibiltajiet għandhom issa sab xi komplu jaraw il-films. Grazzi ħafna, Isur Drojewski. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kummissarji, tlet mistoqsijiet l-ewwel waħda dwar trasferiment mill-sistema ta' analog għal programmi ta' radju. Inti qed rridu morru mill-analog għad digital anki fix xandir fir-Renju Unit jużaw il-Tap 1 sistema u ma ħadmitx u għalhekk il-irċel il- il-mantlaqaċ, u kienem il-sistema tili wahda dabtu U dawn l-affarijiet irdu nara kumiex fil-livell Ewropew għax dawn ma jiġux trattati bl-istess mod, l-istess norma digitali. Ġifiri, il-Komissjoni soħroċ xi proposta sabiex it-trasferiment minn wieħed jaddi għall-analog digital dan issir biktar suċċess u binqas pejjeż. It-tieni punt, kif tikkopera mal-Miss Kummissarju li huwa responsabbli għall budget u l-affarijiet ekonomiċi? mill-esperienza tiegħi il-Ministru tal-Finanzi mhux bil-forsi kollu daqshekk kuntatt mal-Ministru tal-Kultura fil-10 pajjiżi li jiena osservajt dan l-aħħar għaxar snin ma tantx rajt kuntatt bejn il-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Kultura. Kważi dejjem il-Ministru tal-Kultura ikollu jittalla pal-flus mill-Finanzi, mill-Ministru tal-Finanzi hemm bżonn li wieħed jgħin il-ieħor ma taħsibx inti ikollok kuntatti ma dawk li joħorġu l-flus. Il-bira kullum votajna fuq il-budget tal-2016. U jekk nagħtu daqqatajn għal kemm hemm flus allokati għal kultura l-ammont na, naraw u kolli u għet jista iqabbel mal-Kumitat tal-Agrikoltura. Issa, punt ieħor, in-neutralità tal-Internet. Aħna nafu li l-Internet, permezz tal-Internet għaddej kummerċ kbir. U dan it-tip ta' kummerċ għadna ma arafniex tajjeb. Isu xijan li ma nistawx nilħuħ. Inti il-tqajt mad-dinja tal-kummerċ fuq dan il-punt. Iva, il-kellim li mis. Grazzi ħafna, kommissarju, Signora Ward. jenna naf li inti dan il xol t-tamlu minn armaddum xina imħasba fuq il-soċjetà ċivili li inti qed daħħala soċjetà ċivili f'xogħlek. Għax jekk in-nies ma jiġux konsultati kif suppost, dejjem se jħossuhom imħallija barra esklużi. Jiena mod speċjali mħasba dwar kwistjonijiet jandom xaqsu ma tfal, e kif senħarsu tfal il-protezzjoni tagħhom. U kull tip ta' regoli li nistaw noħorġu bihom kif jaffettwaw il-tfal anki id-dritti tal-bniedem u l-libertà tal-medja. Rajf Badui u Nabil Ġek Rajab Nabil għadu kemġi meħlus dawn huma bloggers inna nisħu għal dan imma il-libertà tal-medja ovvjament hija xi ħaġa kbira. Mhux naraw li tiġri fil-Ewropa, imma naraw ukoll pajjiżi li lil mill-Ewropa kif qegħdin iġibu ruhom. Hemm il-perspettiva wkoll ta' sessi naħseb hemm bżonn inqisu dawn l-affarijiet minn perspettiva ta' sessi, ta' gender jiena kont prezenti fil-laqa ta' fis-summit li sara Ġeniva fuq tal-Third World Media jiena kont verament mistaġba u disgustata li mid-dikjarazzjonijiet minn dikjarazzjonijiet li smajna mill-mexija ta' dinja kollha jew rappreżentanti ta' pajjiża dinja kollha ma kien hemm lebda mara li tkellmet fuq dan is-suġġett tal-ekonomija diġitali. U l-aħħar ħaġa biex nitkellem fuq l-inħawi rurali l-access għal broadband eh, dejjem jibqa' problemi jiena nirrappreżenta komunità rurali fejjem ħafna potenzjal kompanniji żgħar dit żgħar entitajiet li laqas għandhom broadband u għalhekk huma eh, għandhom il-problemi inka u ibsa dawn il-kumpanniji li jġibu flimkien il-kummerċ u il-komunità. Grazzi. Grazzi l-axħar il-Sinjura Sudrova. Grazzi. Signor President, Sur Kommissarju, jina nemmen li inti il-program ta' ħidma tijak id-diskrivejtulna tajjeb ħafna. Nishti insemmi żewġ punti. L-ewwel net li żvilupp verament maġġel ta' teknoloġiji diġitali. Ovvjament dan jista' jġib kwalità aħjar f'edukazzjoni, iktar aċċess għal wirt kulturali, imma hemm ir-riski ir-riski li semmow il-kollegi tiegħi. Iġifiri, ir riskju ta' nuqqas ta' egwaljanza. Dawn it-teknoloġiji wara kollox iqumu l-flus u għalhekk iġibu magħhom nuqqas ta' egwaljanza. Hemm bżonn li dawn in-nuqqas ta' gwalja, din in-nuqqas ta' gwaljanza niġġildula permezz eh, tal-pakket ta' telekomunikazzjonijiet għalhekk jiena nina ma' dawk li jgħidu li il-Kummissjoni Ewropea għandha tfittex is-soluzzjonijiet li permezz tagħhom l-Aġenda 2020 is-soċjetà inklużiva tkun tista' tejna koll lajnuna għal gruppi vulnerabbli, investiment f'teknoloġiji iktar avvanzati fejn is-suq minnum fih ma jistax il-ħaq ma l-ispejjeż għall-investiment. U it-tieni puntuwa fuq l-Uranus u t-Uranet. Jiena naqbel miegħek li għanna bżon informazzjoni oġġettiva fuq l-Europa. Il-medja nazzjonali ma taris lejn affarijiet Ewropej pala priorità. Għalek jiena kieku nixtieq nara l-eżistenza ta' pjattaforma li t-diskuti affarijiet eh, tal-Unjoni Ewropea imma li tkun oġġettiva li segwi ċertu prinċipji nixtieq li Euronews iżomma regoli u ma prinċipji għalhekk fuq dan kummissarju jiena warajk. Grazzi, kummissarju, għattarak ħafna proposti jekk nixtieq ngħid li jiena apprezzajt ħafna li inta mid-distinzjoni bejn il-differenza bejn il-copyright u dritt tal-awtur. Ħafna drabi nitkellmu fuq it-tnej isom l-istess ħaraġa Hemm il-fattur ekonomiku, grazzi tal inti għamilt id-differenza bejnietom. Huwa inti wkoll semmejt il-riċerka dwar il-bilanċ bejn id-drittijiet ta' min juża u min irid jgħix mill-xogħol kreattiv li joħloq It-tieni punt li xtaqt insemmi minn dak li smajna jista' jkun li fil-kuntest tal-Strateġija Digital kummissjoni forsi hemm iktar importanza fuq li government milli ċittadinanza. Ovvjament, iċ-ċittadinanza qiegħda qalbna ħafna, ċittadinanza digitali li hija sfida kbira. U t-tielet punt li xtaqt insemmilek dwar il-riforma tal-DSM. Aħna għanna rwol importanti ħafna għax jista' jkun li jkollna database fuq sistema audiovisiva, speċjalment ix-xandara, li ġifiri l-osservatorju dwar l-audiovisiv li qiegħed Strasberg. Intom tafu żgur li ma database jużaw u jista' jkun li noqdu attenti li din hija l-uniku ejjun ta' formazzjoni għall-Ewropa fuq dan is-suġġett. Ġifieri irridu noqdu attenti għal dan u naħseb li huwa importanti li Euronews naqbel ma' trasparenza li supposti kollha nifhem ukoll li eh, ma nistawx aħna neħilsu minn kollox u e, nitilfu l-qalep u l-ġbejna fuq din il-bicċa xogħol. Il-Euronews irridu għodu attendi, attendi ħafna li ma jkun hemmx nuqqas ta' ta' bilanċ. Ġifiri, il-monitoraġġ huwa importanti, il-verifika ta' min huwa involut imma aktar responsabilta tal-broadcasters tax-xandara tal-pajjiżi l-oħra. Fidejk issa sur Kommissarju. Grazzi. Jina fuq Neuronews għattattent ħafna tħassib li jintom esprimejtu, pero nibqa optimist. ġifiri l-istennijiet fl-Europa, il-xandara se jizviluppaw skont dawn l-istennijiet aħna senejnu il-xandar u nakkompanjawh. Jiena nista intikom ir-riżultati tal-evalwazzjoni tagħna iktar tard jekk intom tridu. Nilqa kull kumment u anki il-ment minnaħa tagħkom. Mid-dibattitu nistgħu naraw li dan huwa punt importanti qed nitkellmu fuq ir-regoli, dispożizzjonijiet li huma tant importanti f'termini ta' teknoloġija, importanti għas-soċjetà. Teknoloġiji li joffru ħafna possibiltajiet, ħafna eh, ċansis imma għandhom ukoll ir-riskju il-perikli tagħhom. Ovvjament, jekk rridu nirrispettaw sussidjarità, għaw min jgħidinna li rridu nibqaw ma l-AVMD, ma din id-direttiva. Memx laqassi definizjoni Ewropea ta' neutralità tal-internet. Imma kulħadd forsi jaħseb li mandux ikun hemm regolamenti dwar il-miżati il tal-liċenzji tal-xandid fl-Ewropa il-fat li għanna qed nieħdu dan l-approċċ Ewropej ma jfissirx li dan qed nagħmlu ħaxem problemi fuq livell nazzjonali imma x'naħsbu li b'dan il-mezz il nkunu iktar effettivi anki biex nipproteġu iż-żar jiena wkoll missier tat-tifel <laughs> nibżalih imma dak li jissandom aċċessa liħ fl-età ta' 10 snin, ta' 12 sena, 14 sena, jien meta kelli dik l-età, laqqas kont noħlom li jiena nara bajnejja ċertu affarijiet. Għalek, naraw li programmi li jiġu mxandra fuq livell dinji il-protezzjoni tal-minorenni eh, nistaw namluwa, zgur li nistaw. ja, dejjem iktar importanti, iktar importanti l-huma aħna wara kollox responsabli biex nedukaw. U il-protezzjoni il protezzjoni ta' taż tana tagħna hija parti integrali minn din. Ħafna drabi il-ġenituri ħossuhom li ma jistawx jagħmlu dan imma irridu nkomplu anki għal ġid tas-soċjetà. ix-xandara pubbliċi jew fis-settur privat dawk li jiġu wkoll mill-lin mill-Unjoni Ewropea għaw ħafna wkoll pjattaformi ma jkunux fornituri tas servizz irridu naraw li dawn ukoll jiġu rispettati li em, l-AVMD ovvjament id-direttiva u kol titħares lejn dawn il-pjattaformi irridu naraw irridux inkomplu bil-protezzjoni tal-minorenni jew kella wkoll niftħu. Aw min semma il-konflitt ta' interess. Iva, jina naqbel li jeżistu diversi eżempji ta' konflitt ta' interess. Jekk il-protagonisti fil-footballers mill-Brazil jiġu fl-Europa, eh, per eżempju jissieħbu ma' grupp tal-Manchester, ta', Munich, ta' Barcellona jew ta' Pariġi, għax jaqilaw iktar flus, Iva, veru, imma dawn eh, din flejjes jiġu mill mhux mill-gvernijiet, jiġu mill-ċittadini. Ġifiri jekkem n-nis li ridu jaraw ċertu affarijiet, s għal huma anki permezz ta' Eh, eh, tal-pubbliċità li ssir. Il-kumpanniji li jamlu il-pubbliċità ra Nike, Mercedes, il-Peugeot, jamlu din il-pubbliċità jew inkella il-xampanja jew inkella l-imbit Bordeaux Eh, prodotti differenti jekk eh, dawn ikun hemm pubbliċità lihom li dawn huma biex jiġbduna biex inħalsu għalihom. Ġifri konflitt ta' interess jeżisti imma rridu niddeċidu naraw għandix nirregolaw u jekk iva kif u kome se nagħmlu dan. Jekk irridu nżommu l-sport professjonali naraw li jibqa' magħna hemm il-marketing u il-reklamar jekk per eżempju eh, Pauli ta' Hamburg jew inkella il-tim eh, tal-futbol tal-Linz u mhux biex imorru Barcelona u Real Madrid biss. U rridu forsi nagħtu ktar importanza l basketball, il-handball u l-volleyball u mhux biex nuru il-tennis ta' Wimbledon jew inkella naru championships tal-provinċi biss naraw li ma jkunx hemm xi Repubbliku wieħed hemm bżonn eh, promozzjoni tal-films f'Vjenna jekk irridu nippromovu l-films Ewropej u anki fil-Ġermanja għal films li jkunu bil-Ġermanis u għaliex le fl-Iżvizzera fejn imma film Awstrijak jew series ta', ta detectives tal-Awstrija, ta ovvjament Naħseb f'Vinnius jew f'Lisbona ma tantx se jkunu mfittxija. E, ġifri, m'għandniex realtà Ewropea waħda biss. Ja, veru mill-kontenut u l-portabilità tal-kontenut, imma rridu nibqgħu ftit saqajna mal-art naraw cross-border x'nistgħu nieħdu. Jekk ma nagħmlux dan, il-suq tal ewropa se jkun ikkontrollat minn Hollywood jekk irridu li ċinema u kol kun aċċessibbli f'żoni rurali, rridu naraw il-finanzjament, finanzjament reġjonali jew Ewropej. U jekk aħna rridu eh, nevitaw li ikunaw l-esklużjoni fil-ġenerazzjonijiet digitali il-bżon il-taħriġ li kompli. Taħriġ ċittadini, għal persuni privati Hemm bżonn niżguraw li kulħadd fis-soċjetà ikollu l-istess possibilità u li il-kompetenzi bażiċi digitali kulħadd ikollu. Forsi inti trid ukoll tħarreġ l-allima jista' jkollok għallim tal-istorja jew tal-matematika imma ma jkunx jista' jkomunika mod digitali jew inkella social media u ma jkunx jista' joffri s-servizz tiegħu permezz ta' dawn din it-tip ta' media u teknoloġija. Iva, konflitt ta' interess jeżisti imma kulħadd għandu interess differenti. Imma jekk ma namlux regolamenti fuq livell Ewropej, nitilfu nistaw. Aħna qegħdin f'kompetizzjoni mal-Asja mal-Istati Uniti. U bħala fl-Ewropa hemm bżonn ikollna regoli Ewropej sabiex namlu sens. Fl-industrija jiena għandi kuntatti ma' Business Europe u din is-sena se nkun diġà mort firi internazzjonali u sen kompli mur sabiex permezz ta' l-internet e, jkunem iktar spinta u dim ta' produzzjoni industrijali. Imma hemm ukoll sistema ta' trasport intelligenti l-automated driving. Rridu naraw li l-Ewropa wkoll tkun minn ta' fuq qudiem net f'dan. Hemm bżonn nitkellmu fuq normi Ewropej. Jekk il-magni jistgħu jikkomunikaw bejnietom u inti għandek implant fi Slovakkja, fil-Portugal, jew f'pajjiżi oħra mela hemm bżonn normi Ewropej sabiex dan kollox jimxi sow. Jiena ovvjament f'kuntatt mal-Ministri tal-Kultura u nirrealizza xinu xolom, hemm bżonn il-kultura tal-Ewropa insaħħuha. Iva, ġifiri hemm kuntatt mal-Ministri tal-Finanzi dawk responsabbli tal-budget, imma għandna argumenti tajbin għandna wirt u għandna u kol interess li l-pubbliku ikun fuq dak il-livell. Jiena kontra kiku li fil-parti zoni rurali ma nħadġuhom xal-kultura, anzi għanna bżon iktar kultura fil-zoni rurali. Issa, l-axar punt fuq il-parteċipazzjoni tan nisa Jena ġej settur tal-enerġija u fxoli ta' qabel, ovvjament kont responsabli tal-enerġija. Emmek irġil biss, ma irġil biss il-taqa. U fil-digitali u kol ma irġil biss il-taqa dominanza assoluta tal-irġiel. Dawn l-startups Foxford, Vienna, Stockholm, Parigi, kważi kollha irġiel, irġiel għadhom żgħar. U xiridu namlu għalhekk, irridu naraw kif il-nisa tagħna jew il-żazax tfajliet jistudjaw ix-xjenza tal-computers. Nafu li wkoll kapaċi bi jikkrejaw id-dinja digitali għanda bżon min jidħol għal dawn it-tip ta' studju. Se għaw, verament jiena namlukom l-awguritarja ta' ta' tiegħi għalikom. Grazzi kummissarju tal-li inti verament tajtna ħafna ħin għat tismana aħna napprezzaw ħafna dak kollu li dibettajna miegħek, se nibqgħu f'kuntatt miegħek u nirringrazzjaw ħafna ta' li fil-ħajja verament impenjativa tiegħek xorta tajtna li nerġan nil-taqaw miak mandu mux prezzi. And now the, the last effort. <laughs> Sorry, because we have uh, two important opinions. Issa namlu l-aħħar sforz għanna dawn l-opinjon, dawn il-rapporti importanti. Mela nisimaw issa minnant il-kollega Zambroski, illi huwa rapporter fu il-prevenzjoni tar radikalizzazzjoni ta' ċittadini Ewropej minn terroristi, illi huwa suġġett importanti ħafna u u jirrigwarda anki rapport li se jiġi prezentat lil Kumitat Libe. L-iskadenza għal emendi hija għada u ma nistawx namlu motiħor imħabba l-vakanzi tas sajf f'rofsinhar għada. Il-votazzjoni fil-15 ta' settembru fil-Kumitat tal-Kultura u flibe fit-12 ta' Ottubru. Grazzi, President. Signor Presidente, eżis kollegi, grazie ta' dan ċans biex nitkellem fuq radikalizzazzjoni u reklutaċ minn organizzazzjonijiet terroristiċi ta' dawn iċ-ċittadini. Din hija kwistjoni importanti li naħseb hija importanti li tkun fuq l-aġenda ta' kull stat membru. Importanti li nitkellmu fuqha fuq livell Ewropew anki għal kompetenzi li aħna għandna imma wkoll biex naraw dwar il-miżuri konkreti li nistgħu nieħdu dawk possibbli tal-inqas Unek qed nitkellmu dwar reklutaċ li jisir għabazi ta' valuri li eh, huma kompletament kontrari għal valuri fundamentali li aħna għanna. Li ma huma l-miżuri li nistgħu nieħdu biex niġġieldu din radikalizzazzjoni eh, il-komitat tagħna jitkellem fuq eh, il-kultura u l-edukazzjoni u għalhekk iridu nillimitaw irwieħna għal dawn l-isferi kien hemm l-firmar ta' l-isqarja ta' Pariġi fil meta ta' din is-sena li titkellem fuq kooperazzjoni msaħħa fuq kwistjonijiet ta' valuri fundamentali din l-isqarja titkellem dwar ir-rispett tad-dinjità u ta' l-istat ta' dritt. Importanti li nitkellmu fuq din id-dikjerazzjoni. U eh, f-rapport tijaj semmejt jena u koll il-ġlieda kontra radikalizzazzjoni fost iż-żgħażagħ imma qabel ma nindirizzaw problema l-ewwel irridu eh, imorru eh, għal eruqa fid-dinja digitalizzata u l-informazzjoni eh, il ġurnata tinqasam verament faċilment. Dan huwa vantaġġ ma jista' jkun ukoll problema meta l-informazzjoni tixteret u meta twassal għal vjolenza u l-estremizmu is-sens kritiku irrit ehm, ikun irrit jinfiltra ruħu f'kull livell fl-iskola, fil-familja u partikolarment f'ċertu f'ċertu mm, reġjuni violenti il-marginalizzazzjoni u l-inugwaljanzi jridu jiġu eh, iva indirizzata fuq livell nazzjonali, ma mbagħad hemm ukoll eh, jolħaqin per esempio ta' fondi urġenza biex tiġi miġġielda fuq livell Ewropea ir-radikalizzazzjoni. Mbagħad hemm l-arfin u l-nqajmu kuxjenza dwar ir-radikalizzazzjoni. Jiena fitħejja ta' dan ir-rapport kell ġevej diversi sinjali li jeżistu problemi fil-funzjonament tal-affarijiet u allura aħna bħala Unjoni rridu nirsistu biex insolvu din il-problema. Nixtieq zit eh, emenda ma' rapporti għaj għawnek qed titkellem fuq l-importanza li rridu natu eh, fuq eh, il-kontenut inkluż fil-kodba fl-iskejl tagħna ħafna tkellmu fuq propaganda inkluża fil-iskejjel privati eh, u li eventualment eh, narom tradotti fil-lingwi l-oħra Ewropej. Irridu tassew insegu dawn il-kodba u naraw naqra il-kontenut tagħhom u jekk hemmx kontenut li wassal radikalizzazzjoni. Jena taj rajt ukoll rapport ta' Sinjura Rashida Dati illi eh, hija parti mill-Kumitat Libe u naf illi hemm numru ta' punti importanti Fih fiħdanu eh, per eżempju eh, l-edukazzjoni bħala strument kontra il-radikalizzazzjoni, prevenzjoni tagħha per eżempju il-preżenza fil-ħabsijiet l-iskambju ta' informazzjoni tal-aħjar prassi fuq radikalizzazzjoni u l-aħjar modi ta' ġliet kontriħ Issa, fuq eh, l-emendi eh, u fuq il-mod kif eh, nistaw ntejbu rapport, nittama illi kemm jista' jkun naħdmu, 8 feet u ikonna proposti konkreti fuq il-kultura u l-edukazzjoni. Nafu illi tressiq ta' emendi jala fil- nar l-erba fil-ġifir 15 ta' lulju f'nofsinhar nixtieq ngħidilkom illi ix-shadow um, rapporters kellhom iċ-ċans li jaħdmu fuq dan id-dokument, ġifiri xejn ma sar tal-aħħar minuta u nixtieq ngħidilkom ukoll illi uh, f'Settembru mbagħad uh, ikunu nistgħu niddiskutu l-emendi ta' kompromess dan jekk għal rrit namluħ fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru naf li din hija tempistika ta' sew qasira, imma għalhekk iridu eh, nibatu eh, nibatu eh, il-messaġġ tagħna kemm jista' jkun malajr. qed nitkellmu dwar tempistika ta' sew qasira għall-ewra irridu nħafu biex xoltana. Nirrepeti dan huwa suġġett li għalija huwa primordjali qed nitkellmu dwar waħda mill-ikbar problemi ta' soċjetajiet tagħna. Allura iridu naħdmu fuq livell Ewropew partikolarment eh, fiħdan eh, l-iskambju tal-aħjar prassi bejn stati membri, partikolarment dawk involuti. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazie e penso Grazie. Nasib illi għamiltu ħidma tajba se jkun anki smih fuq dan is-suġġett li se jkun importanti ħafna. Issa ix rapportez li talbu jitkellmu u l-kollega Zver. Grazie. Jiena sodisfat mill fat li il-komitat tagħna irċeva mandat għal opinjoni lill-Kumitat Liber fuq suġġett illi forsi tista' tidher kwistjoni ta' politika u ta' sikurtà, però jekk aħna irridu nirsolvu l-problema fil-medda ta' żmien twila, irridu anki nesprimu l-parir tagħna bħala komitat. Il-kollega Angel ipprepara punt ta' tluq tajjeb ħafna, ħana nikkompletaw u nittama illi fil-ħarifa dan ir-rapport nistaw intemmuh. Jiena fuq dan naqbel mal-rapporter illi fl-Europa hemm diffikultajiet. U dawn ma jkunux kieku daqshekk importanti kieku aħna ma nikoperawx fil- jekk ma jikooperawx ċittadini edukati u li studjaw fil-soċjetà tagħna għal daqstant għandna dmir doppju mhux biss iridu nevitaw ir-radikalizzazzjoni u anki minnaħa ta' reklutax ta' ċittadini tagħna mill-terroristi, ma aħna rridu fi żmien twil noħolqu sistema e, e, illi namlu prevenzjoni. Nistaw namlu ħafna affarijiet għal biex nilħu dan la nistaw naħdmu um, fuq livell politiku, fuq livell kriminali, irridu nistaw nsaħħu Europol u Eurojust jista' jkun hemm skambju ta' data, dan huwa importanti ħafna, u dan nsibu anki fil-patt fuq il-terrorizmu, għonek għaw miżuri konkreti u dan se jkun effettiv anki il-fatt li l-istati membri diġa qed jużaw il-strument ta' sanzjoniet kontra il-foreign fighters. U dana sej jevita li jiġu reklutati ċittadini Ewropej. Però l-uniku mezz effettiv fil-medda ta' żmien twila huwa illi nedukaw iċ-ċittadini fuq id-demokrazija. Eh, l-iskola, dar jista' jsir fl-iskola, Wieħed jista' fil-programm ta' talim jista' iżid e, suġġetti li rigwardaw iċ-ċittadinanza, e, e xuriet l-istorja, e, xinuma l-affarijiet li wieħed irid jirrifjuta u l-oħrajn li irid jimxi lehom elementi demokratiċi biex natu lil-żaza e, valuri politiċi importanti għal kultura tagħhom. L-iskola però tista' ti tiforma il-żaza demokratikament. U anki il-medja però mux l-iskola biss. U anki il xienzi so soċjali illi għandhom il-dmir li u dejjem iktar id-dinja li nejxu fiha llum. Hemm forzi estremi fl-Europa u biex nevitaw radikalizzazzjoni u importanti li ikolna din l-approċ olistiku. Mux biss fl-edukazzjoni, però u importanti li il-komitat tana jati il-parir tana fuq din il-problema għanna 15 minuti oħra ta' għall-interpretazzjoni. Le, għanna aktar ħin. Signora Kienge, grazzi President, jena uħos li din l-idea li natu l-paritana fuq il-prevenzjoni u importanti ħafna xil-Komitat tal-Kultura għandu jkollu ruol importanti f'dan il-proċess. Il-edukazzjoni u taħriġ u l-kultura għandhom ruol importanti kemm fil-prevenzjoni tar radikalizzazzjoni kif ukoll fil-reklutaċ ta' ċittadini għal organizzazzjonijiet terroristiċi u anki fid-deradikalizzazzjoni. Il-proċess ta' edukazzjoni ta' kull persuna radikalizzata eh, għanda e, bżon ta' approċ eh, li fi ħafna dimensjonijiet, innovativ u indipendenti u l-opinjoni tagħna hija importanti biex inkunu nistgħu nsaħħu dawn it tliet punti. Għandha tkun għandu jkun hemm kooperazzjoni kontinwa bej soġġetti differenti li jikkooperaw biex il, biex jiżviluppaw il-persuna. il persuna Anki il-konċett tal-familja, kif għarru kollegi, il-familja, l-iskola, eh, l-istrutturi li ġibu flimkien in nis dawk ta' assistenza soċjali, li jagħmlu b'mod illi il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni issir fil-ġlida kontra uh, il-kawzi bħal povertà, esklużjoni, esklużjoni soċjali, marginalizzazzjoni u deskolarizzazzjoni. U kull stat membru għandu jiffoka, jikonċentra il-programmi tal-edukazzjoni fuq eh, prinċipji bazati fuq l-interkultura. U din hija kelma li għandha tkun preżenti f'ħafna programmi fuq skambi u fuq attivitajiet illi għandhom jistimolaw l-integrazzjoni u l-aggregazzjoni. Eh, il-social media, media u seta taħħom Huwa importanti li f'dan ikun hemm talim responsabbli eh, tal-użu ta' social networks u tal-internet u b'mod partikolari fl-użu tal-lingwa u anki eh, u anki fuq il- eh, diskors fuq il-mibeda eh, kif ukoll diskorsi tal-istati membri singola, singoli, dawnu eh, eh, dawn huma situazzjonijiet ta' degradazzjoni e li waslu għal din il-demarginalizzazzjoni marginalizzazzjoni u, u jesponu l-persuni għal eh, l-effett ta' radikalizzazzjoni. Ridu anki nafsu fuq il-talim ta' l-religjoni differenti biex nevitaw li kunem preġudizzi minna pedament. Għax b'dan il-nuqqas, un-bat minn dan il-nuqqas jinħolqu idejat zbaljati. Anki fil-ħabs, eh, hemm daku eh, dak huwa post fejn l-individwu jista jirriskja li jiġi radikalizzat. U hemm bżonn li ikun hemm preparazzjoni pedagogika minn naħata specialisti speċjalisti u għandu ikun maħluq apposta għall-individwu, kemm fejn eh, nkunu rridu namlu prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni kif meta nkunu edin nikkuraw biex najdu hekk il-persuna, eh, nkunu edin deradikalizzawa. Rridu anki nodu eh, attenti għal dawk il-persuni li jiġu mill-familji radikalizzati biex nevitaw li huma jiġu emarġinati u li jiġu radikalizzati anki il-ġenerazzjonijiet eh, futuri. Għal daqstan dan għandu jkun proċess permanenti dan il-persuna radikalizzat jew dak li qed jiġi deradikalizzat għandu jkollu madwaru stimoli pożittivi utli għal eh, għall-edukazzjoni tiegħu personali u professjonali u anki utili eh, lejn is-soċjetà ċivili biex ikun parti sħiħa ta' soċjetà u jikkontribwixxi għal żvilupp personali u ta' soċjetà. Jiena kuntenta ħafna li l-kumitat tagħna jista' jaħdem fuq dan, però għandu jkun eh, għandha uh, tkun ħidma kontinuativa u għandu jkun għandha tkun ukoll ħidma illi għandha sir fl-istati membri għaliex kif naraw mm, fuq il-television u fuq il-mass media, meta nitkellmu fuq dawn i suġġetti nitkellmu fuq fanatiċi li persuni mitlu però qatt ma nitkellmu fuq il-persuni radikalizzati. Ebżon bżonn nitalmu din it terminologija biex bekk inkunu edin narfu li aħna nifmu xinuma il raġunijiet illi għalihom isiru dawn ir-radikalizzazzjonijiet. Issa l-kollega Tomb. Grazie, President tom. Jena, mux marriċ najt li jiena kontent ħafna li qed trattaw din il-kwestjoni, għax miex kwestjoni ottimistika ħafna. Il-kollega għamlet ħidma ċellenti, imma hemm periklu. Irrid ngħid jien, jekk aħna nkunu attivi ħafna fil-ġlieda nistgħu anki namlu aktar viżibbli din il-problema, forsi anki iktar attraenti. Qualunque azzjoni twassal għal azzjoni kontrarja, rridu nuqodu attenti, nkunu attenti u fil-libe fil-komitat libe għanna bżon ta' profil soċjoloġiku ta' dawn il-persuni radikalizzati. Aħna ma nafux minn huma, aħna ma nafux minn fejġejjin minn gruppi vulnerabli marginalizzati, ma nix idea. Din hija ħaġa importanti li konna din informazzjoni. Fuq l-azzjonijiet li qed jiġu suġġeriti iva, irridu nappoġġaw eh, programmi li jappoġġaw id li promuovu l-intolleranza u rridu anki namlu skambi ta' prassi fil-edukazzjoni u anki specialment fil-rifugjati u fil emigranti biex nevitaw l-esklużjoni. U anki eh, li mandom lebda esperienza fuq kif għandhom jintegraw il-persuni ġodda li ġejjin minn pajizi oħrajn forsi laħjar ħaġa tkun tkun ħaġa tajba illi dawk il-pajjiżi fejn hemm esperjenza jiskambjaw la eh, din l-esperjenza magħna. Anki irridu nitalmu kif namlu eh, ninfluenzaw l-opinjoni pubblika. Anki il-ġurnalisti jiena minix a favur li tlu ġlida tal-propaganda u l-istati membri u l-partiti interessati għandhom jaqblu fuq eh, standards komuni Jiena ġurnalista personalment, kont ġurnalista qabel ma sirt membru tal-parlament, ma jiena naħseb u jiena naf li l-etika taħdem eh, biex nġildu il-diskors ta' mibeda fil-medja, anki kommenti postati mill-pubbliku, eh, eh, dan u rridu nħidu responsabilità kif jiġu l-kommenti fl-opinjoni tiegħi hija illi fil-fatt ma teżistix il-libertà tal-kelma. Jitkelmu fuq il-libertà tal-kelma ma fl-istessin ikunu radikalizzati. Forsi jena ma tlifta il rabta anki mal-violenza fl-iskejjel u fil-isparar fl-iskejjel. Aħna kellna esperienza ħażina u kena anki esperienza fuq kif eh, fuq affarijiet tajbin u kif nistgħu nirsolvu. Il-kollega Evans. Grazie. Jiena naħseb. Illi rapportez għamlu verament xogħol tajjeb Għax rapport tal-Komitat Libe u ġenerali ħafna u rridu naraw x'inhuma l-limiti eh, tal-Komitat Tana. jina neġim il galles u huwa problema għal kulħadd kif netrataw din il-problema u kif nirrigward kif naraw din il-kwistjoni tal-żgħażagħ u tan-nisa anki żazaħ li qed imorru f'pajjiżi jitilqu biex imorru eh, eh, fis-Sirja. L-attività li għamilna sissa kienet tentativi biex namlu prevenzjoni li dawn, dawn l-estremisti għamlu attività terroristi u mux tant li namlu prevenzjoni biex ma jissirux terroristi. U jiena se prezenta xi emendi għal din ir-raġuni. <clears throat> biex nibni fuq e, il-punti il li ġa ma prezenti fl-opinjoni. Fl-ewwel punt aħna għanna nżidu illi miex biss id-dikjarazzjoni ta' Pariġi illi talbet il-promozzjoni ta' dinjità umana u ta' drittijiet, imanki il-karta ta' drittijiet tal-bnidem u koll u rridu najduħda u rridu nitkellmu fuq responsabilità tal-Unjoni Ewropea biex tippromovi sekurtà u anki drittijiet tal u libertajiet u dinjità u diversità. U tini punt huwa illi u veru li meta wieħed jaħdem mal-komunitajiet nistgħu nisolvuhom dawn il-problemi u u dawn il-problemi jissiru vulnerabbli imħabba l-problemi tal-unegwaljanza, esklużjoni, għat fil-komunità u rwol tal-edukazzjoni kif qal il rapporter hija l-iktar ħaġa importanti għax hemm hemmhekk li aħna nistgħu eh, natu l-valuri ta' ugwaljanza u diversità. Però l-żaza partikolarment dawk vulnerabli li eh, spazju biex jiddiskutu u jisfidaw il-kawzi tal-radikalizzazzjoni għandhom eh, għandu jkollhom il-possibilità li jitkellmu fuq dawn is-suġġetti f'post żgur u jina nara fuq li mhux il-problemi mhux l-istess għal kulħadd għax l-individwi jistgħu jiġu radikalizzati, ma anki l-gruppi jistgħu jiġu radikalizzati u dan huwa proċess pjuttost differenti u rridu dan trattaw b'mod differenti. U il-network ta' kuxenza ta' radikalizzazzjoni nistaw anki insaħħu da' xejn il-lingwaċ meta nitkellmu fuq dawn u nistaw forsi natu appoċ lill-istati membri biex joħolqu programmi ta' deradikalizzazzjonijiet, eh, forsi nistaw semmu manki exit strategies eh, biex nejnu lil dawn il-persuni biex joħorġu. <clears throat> u dawk u unizguraw li dawk il-persuni li għandhom kuntatt ma' zaza ikunu mħarġa b'mod eh, ġust u jkunu effettivi. U bat punt aħari, jena naħseb li biex nifmu Eh, da il-problema blaħjar mot irridu eh, nħarsu lejn il-kontest illi qed eh, jiġri fih għal dastant mm, irridu naraw mhux biss il-violenza, l-gwerra, imma anki il-migrazzjoni il lejn dawn il-pajjiżi illi eh, eh, eh, fejhom il-persuni qed jiġu radikalizzati u nifmu l-kontest fejn dan qed isir. Grazzi. Il-kollega Ward. Umbat wara sojdrova. Grazzi ħafna. Jiena qed nara li hawn sinerġija qawwija fu fil-rapport li għamilt u fi xol li għet namel jena anki fil-talim interkulturali u nirringrazzjak u jgħini anki fil-ħidma tijaj <clears throat> li għet namel anki ma' membri uħrajn. <clears throat> jena nishtiq nitkellem fuq fu testi fuq kodba <clears throat> u anki il-konverzazzjonijiet hemm kulleġġ fil-Tramuntana fil-Majstral tal- tal-Ingilterra li għandhom agenda kreazzjonista f'reliġjoni, ġifieri aħna meta nitkellmu fuq radikalizzazzjoni f'dawn il-kwistjonijiet reliġjużi ridu naħsbu fuq ir-reliġjonijiet oħrajn ukoll mhux l-Iżlam biss għax inkella Inkella inkunu għedin nirriskjaw li nsilu islamofobiċi aħna u koll, rridu nħarsu lejn eh, eh, eh, religjonijiet kolla, religjonijiet li il-fidi tista' tkun importanti fl-edukazzjoni. Din l-iskola hija diffiċli dawn in-nies qed joħorġu mill-iskola b'viżjoni eh, deformata tad-dinja. U rridu noqogħdu attenti anki illi l għalliema ikunu <clears throat> illi ikunu eh, mħarġa moċera. Grazzi. Il-korrega Maragall. grazie Presidente. No, Grazie Signora President, jena tlaf tal-kelma. Ma naħseb kien hemm xi ħadd qabli Iva Midera jekk jogħġbok kompli sur Maragall, mbaħat ngħaddu għall-kelma ta' wara. Abbażi ta' dak li jinti għat, jena naqsam eh, kważi l-istess ferma fuq kull punt, ġifiri fuq l-iskejjel, il-kodba li jintużaw, l-allima fl-iskejjel, ma dak li rridu nistaqsu għajek dan l-approċ eh, jifokax wis fuq il-prevenzjoni eh, jew le. U naħseb li rridu nżidu nitfaw iktar attenzjoni fuq dan l-aspett fil-ġejjeni. L-aħjar mod biex namlu dan iktar kemm l-iskejja li jaħdmu fuq dan il-punt iktar ġivir kemm jindirizzaw l-kontradizzjonijiet tas xjatajiet tagħna. Iktar aħjarna fil-li semmejtu approċ komprensiv naħseb dan il-kontest eh, ifisser ħidma fil-sferi soċjali, l-integrazzjoni ta' talim eh, kulturali eh, u l-aspetti ekonomiċi li dawn kollha jkunu integrati fil-fat nafu li hemm ħafna ħidma li qed issir fl-iskejjer Ma nafu li din mhijiex brabta ma' linja ta' politika illi ġejjin minn entitajiet pubbliċi li ċertament għandhom bżonn ta' iktar appoġġ, iktar rizorsi imma eh, din il-ħidma fl-iskejjel eh, tista' tispiċċa isir kontradizzjoni l għaliex dan iż-żagħżugħ mhuwiex qed jikseb dak li ħana qed ngħidu hawnhekk li huwa suppost jikseb mill-edukazzjoni u din hija l-kontradizzjoni li qed nasistu għaliha f'ċertu eh, f'ċertu partijiet eh, sija jekk fi Franza, fi bliet Ingliżi, fi Spanja fejn ħadd huwa partikolarment responsabbli ta' ċertu elementi soċjoekonomiċi jew kellha modelli eh, illi fuqhom hija msejsa soċjetà tagħna naf illi hemm suġġetti eh, punti li jmorru lil-lin mill-mandat eh, tagħna tal-grupp tal-kultura l-edukazzjoni, ma nifhem illi aħna irridu nifmu illi għana rwol ukoll li nigżu l-kumitati oħra fuq dawn il-punti. Grazzi u issa is-Senjura Sudrova. Grazzi. Iva, Signora President, naħseb illi dak li tenħarsu eh, lejh huwa strumenti importanti għal prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni illi tista' twassal għal violenza u terrorizmu. Ir-radikalizzazzjoni eh, tal-femijiet għanda eruqa minn xi ħaġa li ma taħdemx kif suppost. Irveri rridu nħarsu allura lejn dak li mhux qed taħdem tajjeb fis-soċjetajiet tagħna. Naseb il nafu illi il-familji mhux dejjem jaħdmu kif suppost. Fl-aħħar mill-aħħar hija l-familja li hija l-unità bażika ta' kull soċjetà u eh, meta għandek inkonsistenza fil-familji meta huma dipendenti per eżempju fuq eh, il-benefiċċji Naseb dan kollu juri illi hemm xi ħaġa ħażina bis-soċjetajiet tagħna. Jekk eh, nieħdu l-edukazzjoni bħala prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, allura hija nħarsu lejn l-istrumenti eh, illi l-edukazzjoni għandha. Naħseb illi il-mexxejja u l-għanin tara dik huma nies edukati, eh, person personalità karizmatika, ma dawk li jimmanipolawha forsi eh, huma inqas edukati, huma anzi dawk li ġu manipulati u aktar frustrati għandhom il-level ta' edukazzjoni jenqas. Allora ejja nħarsu lejn x'huma l-eru veri tal-problema fejn hemm ġifieri xaġar ħaġa mhux qed taħdem fis-soċjetà tagħna għalfejn qed ngħidu dan. Illa għaliex naħseb li r-rapport tagħna m'għandux eh, ikun twilwis, dak li huwa importanti eh, huwa dak li jrid jiġri fil-post mhux eh, ħafna kliem. Il-Parlament Ewropew għandu għalhekk jitfa subajħ fuq situazzjoni postijiet fejn hemm il-problema evidenti, prezenti. Naseb li l-edukazzjoni hija importanti ċertament għaliex il-frustrazzjoni li uħut iħossu ġem il-fatt li dawn in-nies ma jaraw ċertu perspettiva għal ħajjithom irridu naraw allura li nofrulhom edukazzjoni tajba. Xogħol U nasib dak u il-kontribut tijaj għal dan il-rapport li fil-fema tijaj għandu jkun rapport li jgħati direzzjoni ċara, miżuri ċari kontra il redakalizzazzjoni u l-ambjent li fih sir. Grazzi. Għaw xaħat mill komissjoni forsi li xti jitkellem? Kummissjoni Ewropea? Iva. Thank you very much for giving the opportunity to Grazzi ħafna tal-li eh, tajtna l-opportunità li ngħidu kjarmtejn eh, mill-Kummissjoni naħseb li eh, il-Komissarju Navravicius prezenta jew inkella ġibet l-attenzjoni tal-Kumitat dwar id-Dikjarazzjoni ta' Pariġi u fuq l-Aġenda Ewropea Sigurta biex juri l-prioritajiet u l-enin il-Kommissjoni tara fuq dawn is-suġġetti kif smajt fi diversi interventi, importanti li narfu li kemm id ta' Parigi kif ukoll l-aġenda sigurta għandhom fokus verament eh, għawi l-aspett ta' prevenzjoni l-edukazzjoni tista telab mhux biss biex t-prevjeni radikalizzazzjoni ma wkoll eh, biex tiġielet eh, jew kellha tħares aħjar il-valuri fundamentali li aħna għandna mnaqxa trattati tagħna u nixtieq ngħid li dan mhux biss ir-rwol tal-edukazzjoni, ma dokumenti tnej li huma jmorru lil u jirreferu għal kooperazzjoni transettoriali, ma' settur taż-żgħażagħ, tal-kultura u anke tal-isport biex jinkisbu l-istess għanijiet. U għacċar illi l-attivitajiet, l-inizjattivi rridu jittieħdu fuq livell lokali, reġjonali ma' kol fuq dak Ewropew. U fil-fatt aħna qed ħarsu għal segwitu għad diversi azzjonijiet f'dan mis-setturi jena erqana biex nediskutu dan iktar fid dettall fil-komitat imma nixtieq ngħidilkom diġà minn issa li qed inħejju rapporti ġodda kemm fis-settur ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll ta' żgħażagħ jiġifieri rapporti konġunti bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill, diġà f'Settembru ħajkollna l-abbozzi lesti, jiġifieri jekk għal ikolkom ċans li tiddiskutu dan ġara darba jħorġu u ż-żewġ rapporti jitkellmu fuq ir-rapport imsaxħax tal-edukazzjoni u ehm, iż-żgħażagħ u fil-promozzjoni wkoll tal-valuri Ewropej ma wkoll tolleranza, iġġeda kontra diskriminazzjoni ehm, u iktar inklużjoni u diversita. Naħseb ehm, dan jorbot ukoll mal-programm Ewropew jekk jidher li se jiżball punt qabel tal-aħħar għandna l-punt Erasmus Plus għandna l-programm Erasmus Plus naħseb li dan ċertament ħajn biex inħarsu dawn il-punti li semmejt. Grazie. diskussjoni importanti nixtieq sempliċement ninformakom l-ewwel nett forsi għandina dil l-kerma l-rapporter le għanzi għanti ftit informazzjoni fuq id-dati għada f'nofsenar ħajkonna l-emendi għambat fl-ħata settembru vot dan u għal komitat kult ma mbagħad għandna il-votazzjoni fit-12 ta' Ottubru għal komitat Libe mbagħad ikun hemm ismieħ. Ismieħ biex iġifieri nikkonsidraw iktar fid-dettall mal-esperti fuq il-kustjoni. Iġifieri il-libe u l-komitat kult huma tal-istess firma illi l-edukazzjoni hija importantissima u tiġbor dawn l-attivitajiet kollha immirati għażażaħ biex ikun jista' jkun hemm integrazzjoni soċjali ta' dawn iż-żgħażagħ u monitoraġġ aħjar ta' sitwazzjoni in situ u il-promozzjoni tal-valuri Issemma um, semmiet eh, il-prevenzjoni. Mela grazzi l-interventi ta' Shadows u naddu għattini opinjoni. Il-rapport ta' Zranno Deski fu il- azzjonijiet biex neġildu kontra il- il fost iż-żaza biex inħallu iktar żmien għal diskussjoni tal-emendi aħna eh, spostajna il-votazzjoni għal 15 ta' ottubru anki għalix il-votazzjoni fl-empl hija fil-15 ta' novembru. U eh, l-emendi sa eh, għandhom l iskarenza tal-emendi u 22 ta' lulju fl-offsinar. Naddi il-mikrofonu l-kollega. Grazzi. Grazzi, Signor President. Peress li laqatana għamet iktar billi suppost, allura ħam bis bis l-iktar punti importanti tal-opinjoni. Deġa smajna fuq eh, il-problema serja ta' radikalizzazzjoni ta' dawn iż-żazax u nafu li dini tista' forsi eh, tintrabat mal-problema kbira oħra li jattal l saħtan. Il-qat nafu li l-eru ta' tal-qat u ma' iktar profondi mill-problemi jew nuqqasijiet ta' sistema edukattiva ċertu statistika donaturi illi sistema edukattiva u ma' miex twetta ħidmi ta' kif suppost iktar minn 7 miljun u nofs persuna edha fl-Europa. Mbagħad għandek eh, żewġ miljuni illi huma postijiet illi għadhom ma ntlewx. Allura għandek eh, din eh, għandek dan id-distak bejn is-sistema edukattiva u dak illi huwa meħtieġ inti għandek forsi distak bejn il-ħiliet tan-nies u dak li qed jitlob is-suq. Fl-istess waqt nafu li eh, ġenerazzjoni zazuwa hija waħda mill-iktar kwalifikata għandha eh, edukazzjoni post laqwa imma meta mqabel ma dan għandna l-fenomenu tal qat illi huwa wkoll veru. Allura għandna dan id-distak jekk wieħed iħares lejn il-figuri edukazzjoni eh, provduta mill-istituzzjonijiet edukattivi li jevalwaw iż-żazax mod, ma mbagħad il-suq ta' xogħol jevalwhom fuq kompetenzi oħra. U um, l-evalwazzjoni allura ta' minni ħaddem dvarja u din hija problema li rridu nindirizzaw. Dak li qed tipprova niksef l-opinjoni u fil-qasir għasemmi numru ta' punti li fil-fema tiegħi jistgħu jgħinuna intejbu eh, l-effettività tal-edukazzjoni u eh, naraw li zazaħtana jkunu iktar eh, mamra bil-ħiliet mistennija mistuq ta' xogħol hemm ċertu fatti dirġana fuqhom u għarajn li qed jiġu diskussi fi settur tal-edukazzjoni ġifiri rafta ta' sistema edukativa mal-ftiġijiet ta' suq ta' xogħol. U ċertament kull stati membru irid ikollu kooperazzjoni iktar mill-qrib ma l-istituzzjonijiet ta' livelloli, organizzazzjonijiet ta' min ħaddem jew l-kella il-kmamar tal-kummerċ. Imbagħad ċertament għandna dak kollu għandu xaqsam ma' internships, apprendistati, nies eh, żgħażagħ illi eh, għadhom edin jitalmu illa li xeda kollha illi għandhom ċertu esperjenza pratika eh, ħaj kollom iktar faċilità biex jisibu xogħol. Imbagħad għandna numru ta' programmi li jiffaċilitaw dan. il-mobilità tal-istudenti edha maħna. Fl-Europa għanna situazzjoni fejn iż-żazax li għandhom edukazzjoni għolja ċertament huma iktar privileġġjati u għafef li jiksbu kol ċertu ħliet kulturali li eventualment mbagħad ħajjinuhom biex isibu xogħol. qed nistgħu nitkellmu dwar l-edukazzjoni, l-iskejl tagħna, soċjetajiet li jkollhom ċertu eh, ħiliet eh, attivi u ħiliet li jamlu iktar għalhom biex isibu eh, xogħol. Dunja xaħġa per eżempju li aħna diskutejna mal-Kummissarju ġdid għandna teknoloġiji ġodda U brabta ma dan għanna l-kwistjoni tal-esklużjoni digitali f'ċertu reġuni tal-istati membri, ġifiri għanna l-esklużjoni ta' ċertu zazax. Illi wieħed jekwista dawn il ħiniet huwa importanti għalek. Importanti wkoll li nevolvu l-iskejjel f'dan. Hemm numru ta' punti oħra illi fil-forma tiegħi jridu nikkonsidraw f'dibattitu bħal dan fuq naħa nejdu li għandu jkun hemm eh, rafta bejn is-suq tax-xogħol, il-taħriġ vokazzjonali li jkun indirizzat iktar lejn il-ħiliet. U forsi b'dan il-mod ikunu nistgħu innaqsu l-qat fost iż-żgħażagħ. Imma hemm xi ħaġa oħra li x'kultant taqbżilna. L-edukazzjoni eh, ġenerali, it-taħriġ fl-umanitajiet, per eżempju, fil humanities naħseb dan kollu jorbot mal-radikalizzazzjoni għanna dawn it-teknoloġiji rodda, nafu id-digitalizzazzjoni edha mara, ma jgħam ma ninsewx il-kuntat li dak li jkun jeħtieġ mal litteratura nafu li għanna tradizzjoni sħiħa fl-Europa, mux biss ta' litteratura ma' kol ta' mużika. U għallura rridu nagħdu dawn il-ħiliet biex nġildu radikalizzazzjoni. Jekk inħarsu lejn possibilità li nifokaw iktar fuq eh, it-tradizzjonijiet tagħna letteratura, mużika, eċetera, importanti li ngħaddu dawn il-ħiliet. Imbagħad rajna fenomenu fċertu fċertu stati membri tagħna illi hemm krizi umanista. Per eżempju, krizi fil-soġġetti tal-arti u tal- u ta' xiedzi umani u dawn ma ridux ninsew xella li dawn huma soġġetti li jinkorporaw ċertu valuri u jgħinu li żgħażagħ biex ikunu iktar edukati u iktar flessibbli wkoll. Alla li xekk għandhom dan it-tip ta' taħriġ, din it-tip ta' edukazzjoni, fisser li huma jistgħu jadattaw ruħhom aħjar. Imbagħad hemm professjonijiet iktar tradizzjonali li m'għandniex ninsew. Per eżempju, eh, uħut mill- iħut mis-senat, mis-najja, skużawni. ċertu eh, universitajiet eh, taraw per eżempju anfiteatru eh, mimli mimli daqsbajda li dedikata għall-istudji politiċi, imma forsi xikultan tajab li nejdu l-om li kollum edukazzjoni iktar ġenerali iktar mill-li speċifika. Ma nafx forsi għom biex ħarsu lejn lejn dawn is-snaj iktar milli forsi jistudjaw suġġetti bħal bħal politika. Ma ċertament ma rridux ninsew suġġetti għal qalbna bħal xjenzi umani. Grazzi ħafna. U s-sassur nekofter pel-senjura sekova. Grazzi, zommu ma żewġ minuti l-kulħadd, it-tnejn. Grazzi, eh, eżis kollegi, nishtiq nibda billi nirringrazzja rapporter għax-xogħol li għamel fuq dan ehm, fuq dan l-opinjoni. Jena nasib li din hija problema li jeda l qalbna l-koll u hija fil-qalba tal-kriżi taqna. Il-politika tal austerita li laqtet l-Unjoni Ewropea et eh, tirrifletti ruħa fuq il-livellu li taqad fost iż żaza Jiena naqbel bisħiħ ma' rapporter, jiġifieri importanti li nittrasformaw is-soċjetajiet tagħna biex ikunu iktar orjentati lejn lejn edukazzjoni iktar diretta, illa li xet naraw dirġax qed jirġa fuq is soq tax-xogħol, qed narfu l-bżonn li nimodifikaw is-sistemi edukattivi tagħna u ta' taħriġ. Imma din hija parti mill-problema bħala u għed mux għadaw rapportax nishtiq eh, nisħafu ċertu punti bażiċi l għennet nishtiq nifraħ li jem l-applikazzjoni tal-Youth Guarantee Fund. Mbaħt jem u koll il-fat eh, tal-inizjattiva ta' xogħol fost iżgħażagħ. Naħseb dawn huma soluzzjonijiet fuq medda qasira ta' żmien, imma fuq medda twila ta' żmien irid ikolna miżuri iktar fit-tul. L-ewwel net naraw li nsaħħu dialogu strutturali u l-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni u dawk illi ħadmu rridu nadattaw għalhekk il-kurrikula għall-importanza u l-prioritajiet tas suq tax xogħol irrid ikun hemm kompetenzi bażiċi bħal pereżempju eh, kif wieħed juża teknoloġi digitali, il-lingwi eh, barranin, eccetera, eccetera, illi permettu eh, li konna zazah iktar flessibli għareltajiet dejjem jinbidlu tas suq ta' xogħol. Mbagħad irridu narfu li hemm iktar u iktar zazah zazax edha, ehm, e imma hemm postijiet vojta, hemm eh, ukoll eh, hemm ukoll eh, min jipprova ehm, jagħmel dawn il-postijiet vojta mm, attrajenti ma għal xejn irridu nħarsu koll lejn il-taħriċ għall-intraprendentorijat rridu naraw li konna sens eh, kritiku eh, u koll jena nqis li eh, it-taħriċ għall-interpretatorjat rrit jidħol f'kull livell tal-edukazzjoni formali u informali. U fl-aħħar u mhux l-inqas irridu naraw il-pjanijiet ta' karriera fuq tul ta' żmien Importanti li, li inkludu riflessjoni fuq il-tluq bikri mill-iskola, kif nipprevjenuh u kif dirra kellimtkom il-kompetenzi bażiċi u fl-aħħar mill-aħħar soluzzjoni sostenibli għal għad fost iż-żgħażagħ. Rridu naraw illi l-investimenti li jsiru f'edukazzjoni ta' kwalità miż-żgħażagħ u l-iżvilupp ta' kompetenzi dawn ikunu kollha investimenti importanti biex fl-aħħar mill-aħħar jgħinu għal tkabbir um, u l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea kif iridu nimxu l qudiem iridu inpoġġu uh, l-edukazzjoni, l-edukazzjoni u l-edukazzjoni fil-qalba. Grazzi tal-eżamejtu mal-ħin. Imbagħad ngħaddu għal Sinjura Trippel. Grazzi ħafna għal dan ir-rapport u għamennu illi dak li rridu eh, nitolbu għal dak li rridu eh, u dak li nistaw nigsbu fuq livell Ewropew fuq din il-kwistjoni tal qatfos iż-żgħażagħ. Jiena naqbel ma dak li qal Sur Krasnowski fuq eh, il-kultura letterarja u dik mużikali iktar kemm wieħed ikollu kompetenzi anki jekk is-suq mhux neċessarjament jitlobhom, Skontant, importanti li jkollok dawn il-kompetenzi biex inti ħafiflek eh, biex ħafolek ħajtek fuq xogħol. Nafu li għanna ħafna attivitajiet li huma marbuta ma' xogħol li jitolbu dawn il-kompetenzi, na jistgħu kol jajnu fis-soluzzjoni ta' problemi fejn wieħed għandu bżonn spirtu iktar kritiku. Jena naħseb allura jridu bilanċ ta' tajber kapacità ta' xogħol imma ukoll l-importanza tal-kultura ġenerali fit-taħriġ li persuna terġevi. Imbagħad l-iskambju tal-aħjar prassi u sistema ta' taħriċ li kol tkun tinkludi sistemi doppja bejn edukazzjoni u uh, taħriġ professjonali, jena dini għax ħaġa li diġa esperjenzajta u taħdem tajja f'pajjiżi. Ma mhux hawnhekk biex neċessarjament eh, nesporta l-prodott tiegħi, eh, ċertament li hemm realtajiet li adottaw irwieħhom skont eh, il-realtà tal-istati membri, ma nittamaw illi jekk hemm skambju ta' prassi tajba, din tkun tista' ssir, is-senjura drova. Grazzi fil-qasir. Jena nishtiq ngħid illi rridu nifokaw fuq il-punti ewlenin, ġifiri, l impiegabilita Dak li nixtieq nżid ma dak li deġan fir-rapport il-promozzjoni tal-intrapreditorjat permess tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Ġviri, nżidu il-ħiliet u il-kompetenzi imprenditorjali din xaġa li rrit nara fil-rapport għalix dan jgħin in-nies biex isibu xogħol fl-aħħar mill-aħħar. It-tieni suġġett importanti huwa li namlu għażliet tajba illi jisiru għaslet tajba fil-karriera. Minn dak li jkun importanti għallura li nofru eh, l-aħjar tmexxija, l-aħjar guidance, rridu eh, naraw li dan isir biex ikun hemm l-evitar ta' skills mismatches. Nisqu fuq l-importanza iva li jkun hemm eh, kompetenzi kompetenzi għolja, jekk il-miri tagħna per pereżempju 40% tal-edukazzjoni, allura irridu naraw li nsejsu ruħna fuq ċifri, irridu naraw li edukazzjoni tagħna tkun ta' livello li imma wkoll li tibqa' rilevanti għal bżonnijiet tas suq tax xogħol kif ukoll għall karriera tal-istudenti nfushom il-vokazzjoni, l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u kollu ma' importanti. Imma dak li rrit nżid Uwa, u l-mikrofon nqatal li kellima. Sema forsi issa minn il-Kummissjoni, le, mela, immorru issa għal eh, risposta tal-rapporter jekk jekk rrit. Memx kol għedin naqblu, mela qed nitkellmu li 22 tal-Ulju bħala skadenza għal l-emendi u fil-15 ottubru nifutaw. Tajjeb ħafna ġifiri ek għanna din, eh, din l-opinjoni fuq xaħġa tant importanti. Issa immorru għall-aħħar rapport dak tas Sur Fernando Maura Barandarjan dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-ġnus Mauda kif nilħu dawn il-miri il ta' politika barranija aħjar. Qed nitkellmu fuq diplomatija kulturali fidejk, eh, Sur Barandar. Iva, din il- opinjoni tal-Kumitat tal-Kultura dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fi dan il-ġnus maquda tippermettilna nittrattaw punt importanti biex eh, verament l-Ewropa tkun tista' tħaddam politika barranija tajba. Xi kultant nużaw it-terminoloġija dialogu interkulturali u nirrepetu li l-kunċett tal-Ewropa huwa bbażat fuq l-edeja ta' diversità kulturali. Jiena naħseb li dan id-dialogu, din ir-relazzjoni reċiproka, tista' tkun iċ-ċavetta għal viżjoni ġdida ta' relazzjonijiet bej l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi li hemm bżonn li nifmu biex verament nkun nistgħu nerbu l-isfidi li qed tiffaċċja d-dinja per pereżempju l-problemi ta' terrorizmu jew tal-immigrazzjoni. Id-diplomazija kulturali ma tfissirx biss li norganizzaw kunċerti Ewropej tal-mużika madwar id-dinja, imma tfisser ċertu aspetti kulturali li jaqduna ma' bnadi oħra tad-dinja naħdmu fil-dinja tal-kultura u nużawa bħala dakkim sejħa soft power biex nipromovu valuri demokratiċi u anki libertajiet fundamentali. Tippermettilna wkoll modi ta' kif noħolqu kunċetti ġodda għal ċittadinanza dinjija. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet kbar. Il-kultura Koll u drittijiet tal-bniedem. F'dan il-kuntest il-relazzjoni mal-ġnus maquda u entitajiet oħra li għandhom xaqsu mal-kultura u drittijiet tal-bniedem, per eżempju mal-UNESCO, kif turina l-opinjoni, se jippermettunna li r-rwol tal-Ewropa insaħħuħ. Per eżempju, fil-traffikar ta' artefacts tal-arti jew ix-xogħol li jsir fil-kampi tar-refuġjati fi żoni fejn il-gwerer u konflitti. Nixtieq nirringrazzja il shadow rapporteurs li ħdimna tajjeb magħhom anki fi żmien qasir imma ilħaqna ftehim fuq ċertu kunċetti li fl-opinjoni tiegħi huma ta' ċertu importanza fl-inizjattivi qed fosthom insibu talba li li e jes biex f'kull delegazzjoni l-uffiċċju tad-delegazzjoni tagħna tappunta xi ħadd li jkun responsabbli mill-programmi kulturali tal-Unjoni u taħdem mal-pajjiż fejn tinsab. U tippromovi xogħol mal-artisti permezz ta' ftejimiet preferenzjali. L-iktar inkwantu għal protezzjoni ta' l-espressjonijiet ta' diversità kulturali skont ġifiri l-qafas tal-ġnus ma'uda. Konvenzjoni mill-konvenzjoni dwar diversità kulturali kienem din il-konvenzjoni ġiet adottata wara l-avvenimenti tal-2001 issemmi l-kreativita, diversità u tistipula li diversità kulturali huwa wirt komuni ta' l-umanità u għandu jiġi rikonoxxut bħala tali u anki għal beneficju tal ġenerazzjonijiet futuri. Dawn huma l-kliem li ħadd mill-konvenzjoni mill-moment traġiku tal-istorja li konna għadna kemm għaddejna minna. U titlob id-dinja biex verament kompli tħabrek għal-armonija bejn il-popli. Issa naraw il- xandom xiejdunna il-Shadow Rapporters, zoċ minuti. Grazzi. Jena id-dispjaċini għall-interpreti, għax il-rapporter verament għarab baġla kbira u ħan niprofa nitkellem iktar bil-mod jena. Ovvjament, mill-emendi kollha li nsibu l-affarijiet huma ċari nista' naqbel magħhom. U jiena ktib ċertu emendi. Emenda li jiena xtaqt nejdilkom xi ħaġa fuqha. Hemm il-kultura u l-promozzjoni tagħha fija. fiha. il-ġabra ta' valuri rridu nipromovu il-xogħol tal-artisti, imma hemm proċess ieħor l-użu tal-kultura biex wieħed jippromovi kisbi oħra għas-soċjetà għall-Ewropa dawn iż-żewġ proċessi għandhom bżonn għodda differenti. Odda biex nipromovu l-kultura minnan fija, obbal biex nipromovu kon avvenimenti kulturali. għanna l-Unjoni Ewropea għanna l-ċnus maquda u ovvjament hemm distinzjoni bej dawn iż-żewġ entitajiet. U eh, dawn ukoll iġibu għodda li nistgħu nużaw mod differenti. Is-sur Nekov. Jiena fil-qosor ħafna ħanitkellem jeżisti dialogu kostruttiv ħafna ma' rapporter. Tajjeb, wieħed tajjeb. Jiena nisħaq fuq dak li diġa smajna għanna bżon kooperazzjoni iktar qawwija bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-ġnus maquda kwantu għal wirt kulturali dinji. Hemm bżonn insaħħu il-protezzjoni tal-wirt kulturali fejn ikun hemm gwerra hemm programmi ta' protezzjoni wara li ġi iffirmat memorandum il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-UNESCO marret ħafna għall-aħjar. Għalek jiena nappella li jinħoloq grupp ta' dialogu fuq livelloli sabiex nkunu nistaw naħdmu flimkien b'mod iktar regolari. Irridu noħorġu minn dan il-mod ta' kif naħdmu ġifri proġett u xi ħaġa li rridu naġġixxu f'sitwazzjoni urġenti biex niproteġu il-wirt kulturali Ewropa għanna bżon dialogu iktar strutturat. U għal miżuri konkreti għanna bżon miżuri biex nejnu l-artisti u li għandhom ideat ċari li jishti u kol jifirxu għam dinja kolla. Grazzi ħafna, Sur Drambaski. Grazzi ħafna Eh, President, jina nishtiq nir-ingrazzja il-rapporter anki għal eh, proposti ta', ta kompromess ma tantx kenna ħin biex namlu dan ir-rapport nixtieq nir-ingrazzja jina restaqt u koll emendi għandhom tal-grupp tiegħi l-Istatut tal-Unjoni Ewropea bħala osservatur fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Maquda u permezz rezoluzzjoni tal-2011 wasanna u biex niksbu id-dritt tal-vot fil-konsilli amministrativi fċertu aġenziji, speċjalment dawk li għandhom xaqsmu mal-edukazzjoni u l-kultura, imma hawnhekk ma nistawx nelaboraw linji ta' politika ġenerali, nitkellmu biss fuq id-dritt għal vot nishtiq u koll nejt għal darba uħra li fuq dan id-dritt tal-vot għeddin nitkelmu ftit kmieni wis. Grazzi tal-qattu semawni. Grazzi ħafna, Signora Truppel. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi Rapporter, meta nitkellmu fuq il-kunċett u rwol tal-Unjoni Ewropea fiħdan il-ġnus maquda speċjalment f'termini kultina, nixtieq jiena nisħaq dak li diġà qed meta diskutejna diplomazija tal-Unjoni Ewropea qed nitkellem fuq l-aspett mhux top down imma li verament aħna nersqu iktar lejn iċ-ċittadini intuhom iktar possibiltajiet li jiltaqgħu. Ġifieri qed nitkellem fuq l-empowerment tat-ċittadini fil- l-istati membri differenti fej jaġixxu kemm l-Unjoni u l ġisma ġes ġifieri ġifri natu iktar possibiltajiet u mezzi li rridu naħdmu mal-NGOs u mhux biss l-livell tal-istat. Ovvjament hemm l-aġenziji tal-ġnus maquda imma huwa importanti wkoll li wieħed imur jiltaqa' man-nies biex wieħed ifittex il-kuntatti u dialogu. U peress li qegħdin il-nista nsemmu il-gwerer u l-konflitti, jien naħseb li hemm dik l idea għal post-conflict mitigation. Ġifiri għal dal-istrument għanna budget u hekk għandna xar sitwazzjonijiet li fil-qasam tal-kultura tagħti iktar possibiltajiet lin-nies sabiex dawn jiltaqaw ċviri apparti l-istrumenti kollha li qegħdin nitkellmu fuqhom, nixtieq insemmi dan kollu fl-emenda li jiena se nressaq. Grazzi ħafna. Bekk, eh, nistaw nejdu li anki din hija opinjoni tajba, eh, l komissjoni mhux ma tixtieqx tintervjeni, ir-rapporter jixtieq jerġa' jsemmi xi ħaġa. Jirribatti forsi? Eh, moment sajr, sinjura. Bis ringrazzja il-nis differenti li ikkontribuxxu. Intom tafu mill-prezentazzjoni minn dak li rajna li din hija opinjoni diffiċli għax titratta suġġetti differenti ħafna jien se nagħmel l-almu tiegħi sabiex l-emendi kollha l-opinjonijiet, il-sibijiet kollha niġborhom. Imma nitlob il-kumitat biex ma jirrassenja xruħu għal status quo, anzi hemm bżonn li jkollu viżjoni iktar ambizzjuża għal Ewropa. Sabiex verament ikunu nistgħu trattaw ma' kwistjonijiet pal din li qegħdin nitkellmu fuqha nimxu l qudiem Il-potenzjal biex naġixxu. U mhux inħallu biss fidejn l-istati membri kif kienu l-affarijiet sa issa, imma fuq dawn l-affarijiet ukoll naħdmu naġixxu għannom tal-Unjoni. Jien kif qedtilkom l edajat kollha se niġborhom u din l-ambizjoni Ewropea jina minix se nħallija. Jina kont interessata ħafna fl-ideja li nitkellmu fuq il-kultura fil-politika barajna tal-Unjoni għax jista' jkun it-triq ta' kif strateġiji fl-Unjoni Ewropea fil-politika barranija tista' verament eh, timxi il-rapporti kulturali peress nitkellmu fuq is-soft power u diplomazija minn ma naqsu naqru diversità ovvjament. Jina naħseb li hawnhekk għandna okkażjoni oħra sabiex nħadnu kol dak li diskutejna il-biraħ. Ġifiri li l-Unjoni Ewropea tixtieq taħdem iktar mal-ġnus maquda E, e, e, anki meta wieħed jitkellem fuq kif qed jinqerdu qed jinqerdu ċertu wirt kulturali minħabba l-konflitti. Mhux tu darba li għana diskutejna li f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza kif nafu li 50 miljun persuna li huma refuġjati hemm il-suġġett tal-edukazzjoni u dialogu interkulturali anke f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza li qed naraw li din bil-forsi kollu huwa suġġett tal-politika barranija u ma ninsawx ukoll l-MDGs l-anijiet tal- l-anijiet tal-millennium li se jiġu diskussi u deċiżi il-ġemad diħla se jkun hemm il-konferenza ta' Addis Abeba l-ġimgħa se jkun hemm Settembru l-konferenza intergovernattiva fuq dan is-suġġett. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea il-kultura nistaw u koll eh, indaħlu għan nix li fil-15 ta' lulju fil-nofsenar huwa il-data limita tal-attressi tal-emendi mbagħad 15 ta' Settembru l-vot fil-Kumitat tal-Kultura u fl-Afet fit-13 ta' Ottubru. Ġifiri, għadba għandna ċans biex naħdmu fuq dawn is-suġġetti. Jien ħsibt li konna nixtieq ngħidilkom meta nistgħu niltaqgħu 14 ta' Settembru fit-tlieta u fil-15 ta' Settembru fid 9 Hawnhekk għal ptit kollegi li baqa napprezza nixtieq nirringrazzjakom. Namlilkom l-awguri għal btala tagħkom għas-sajf lilkom u l-familji, il sekretarjat li nir-ingrazzjom għal policy advisors, l-assistenti il-kulħadd. Jina naħseb li għamilna xogħol tajjeb. U grazzi tal-li bqajtu fl-aħħar. awgurja s-sajf u nerġaw nittaw settembru. Kemm ħelwa miskina.